Good morning. L-odwa tajba lil kulħadd. odu għanna odwa eh, dal maċin xejn sabiħa, temp ma tantx ma imma xorta waħda natikom merħba għawek f'din il-laqa tal-Kumitat Peti u nilqa fi Brussels, fi Brussell il dawk li ġew minn barra. Etniħu kost narakom kollha għawek, naf li l-qoddin ħajjissieħbu iżjed nies maħna, imma somma dan huwa Brussell. Għawek għaw rappresentanza ta' 28 stat membri differenti, b'kulturi u drawid differenti, jekk inti svediż iktarx tiġi żewġ minuti kmieni, jekk inti minn pajjiż ieħor forsi tiġi 10 minuti tard, jew inkella minn pajisi oħra interġa' in-nies ġeneralment jiġu meta jfettillom. Allura nittama illi eventwalment jinaqdu iżjed nies Mela, ħanibdew nilqa lil kulħadd, nilqakom f'dan il smiħ pubbliku dwar il ġlid kontra diskriminazzjoni fuq ċittadini tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri ta' unjoni Ewropea u dwar il-protezzjoni tal-minoranzi dan huwa smieħ organizzat minn dan il-Kumitat. Ħanibda b'xi informazzjoni prattika l-ewwel nett. Nixtieq ninformakom illi għandna l-interpretazzjoni fl-24 lingwa uffiċjali apparti il-Bulgaru, l-Estonjan, il-Latvjan, il bulgaru l estonjan il latvjan il bulgaru l estonjan il l-Olandiż, l-Iżvediż u l-Slovak. Kjoġobkom, żommu f'moħħkom illi dan nismiħu għam x'andar fuq l-internet għalhekk iċ-ċittadini jistgħu isegwuh. Matul l-aħħar leġislatura u dik attwali l-Kumitat Peti irċiva numru sostanzjali ta' petizzjonijiet dwar il-ksur ta' drittijiet ta' ċittadini noqqas ta' ugwaljanza dwar diskriminazzjoni e kif miktub fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Fil-Karta, f'artiklu 21, hemm semmi l-prinċipju tal-ugwaljanza d-dim il-liġi u li dan għandu jiġi rispettat flimkien mal prinċipju komplementari tan non diskriminazzjoni. Għalhekk f'dak il-kontest l ismiħ tal-lum għandu lan illi jesplora iżjed aspetti ta' diskriminazzjoni hemm msemmijin f'artiklu 21 pal pereżempju lingwa, eh, sħobija f'minoranza nazzjonali, orjentazzjoni sesswali. Speċjalment diskriminazzjoni kontra il-minoranzi nazzjonali. Din hija xi ħaġa illi hija frekwenti f'ċertu stati membri illi sibu fl-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 10 snin, għalkemm ma ssibix biss f'dawk il-pajjiżi. Għantikom eżempju, diskriminazzjoni ta' tfal norma, eh, Roma fil-edukazzjoni e kif kien hemm semmi f'rapport speċjali ippubblikat f'April 2014. Dan ħafna drabi jkun minħabba fatturi politiċi u storiċi li moru lura għal seklu li għadda. Il-protezzjoni tal-minoranzi nazzjonali hija partikolarment interessanti għaliex hija wieħed mill-valuri tal-Unjoni Ewropea u huwa dritt fundamentali. Imma l-Unjoni ftit li xejn għandha kompetenza f'din id-diskriminazzjoni kif spiss semmi l-Kummissjoni fir-rapporti li toħroġ għal dan il-Kumitat. is smiħ tal-lum ħajkun organizzat f'żewġ panels. Fl-ewwel panel Għan esploraw il-konċett ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni b'rispett għal liġi u l-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea. Għan itkelmu wkoll fuq xi aspetti ġenerali dwar il-ħarsien ta' minoranzi, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni. Imbagħad fit-tieni panel ħani konċentraw fuq uh, speċifiċi bħal per eżempju il-rikonoxximent ta' drittijiet tal-persuni LGBTI, it-telf ta' ċittadinanza Ewropea jew inkella diskriminazzjoni bbażi ta' lingwi minoritarji. E kif huwa evidenti minn numru ta' petizzjonijiet miftuħin li għandna bħalissa. Għalhekk dan l-ismieħ jista' jipprovdi lil membri ta' din il-Kamra ċertu idejatu rimedji li nistaw nofru lil petizzjonanti. Żgur li fismiħ tal-lum ħajkonna opportunità tajba għal membri tal-Kumitat kif ukoll il-mistiedna eh, mistiedna tagħna ħajatihom eh, mod kif iwieġbu għat ħassib taċ-ċittadini u mhux biex iwieġbu biss lill-petizzjonanti hawnhekk f'din il-Kamra ma anka l-eluf ta' ċittadini li għemet jarawna hemm barra. Nippruvaw nisploraw modijiet ġodda kif in solvu il-problemi li għandhom bħalissa l-istati membri d-dimom biex fil-ġidda tagħhom kontra il diskriminazzjoni Għalhekk eh, nittamari li konna dibattitu siwi U issa ħanat il-kelma lil kjara Favilli u Nicole Lazzarini, dawn huma riċerkaturi. Ser itlobkom iżommu mal-ħin ta'kom. Dan il-punt għanna 30 minuta liħ. għalih. Mistoqsiru tweġibiet eh, ħaj isseħħu wara l-ewwel panel wara t-tieni panel. Jekk ikun hemm membri li jkollhom mistoqsijiet fuq l-istudju jistgħu jibatuhom bil-miktub lis-segretarjat wara din is-sessjoni. Mela nadilek il-kelma. Grazie Presidente, gra grazie President, grazie l-Segretarja tal-Kommissjoni, l-funzjonari illi enuna ħafna fit-ħejja ta' dan l-istudju grazzi u koll l-istudenti tal-Università ta' Firenze li edin issegwuna permezz tal-web streaming. l eh, eżamina 40 il-petizzjoni marbuta ma' kazijiet ta' diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni ta' tipi differenti għal raġunijiet tal-diskriminazzjoni differenti għalix minħabba l-ambiti ta' u anki minħabba il-regoli, minħabba lejjun legali illi ġew msemmija l-karta ta' drittijiet, trattati, direttivi kontra diskriminazzjoni u differenti għalix il-rapporti saru lil komitat għal petizzjonijiet dan il-komitat u anki minħabba uh, entitajiet jew suġġetti differenti kultant dawk li rapportaw ħa azzjoni kontra xi ħaġa li għamel l-istat, xi stat membru, drabi oħrajn ittieħdet azzjoni sabiex tiġi rapportata omissjoni ta' azzjoni sabiex tiqa fi diskriminazzjoni jew tista' twassal għad-diskriminazzjoni mbagħad trabi oħrajn eh, huwa hija mitluba azzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari għal sabiex l-Unjoni tieħu azzjoni kontrastati li m'adottawx atti jew inkella li adottaw atti meqjusa diskriminatorji. Ġifiri, minkejja l-fat illi hemm ħafna differenza bejn il-petizzjonijiet, kif qalet sew il-President, hemm elementi komuni, e, minoranzi nazzjonali, il-lingwa, il-drittijiet ta' persuni omosessuali b'mod partikolari meta fiħdan l-Unjoni huma jivvjaġġaw, jippruvaw, e, jeżerċitaw il-libertà tagħhom illi jiċċaqalqu u jgħixu f'pajjiżi differenti fl-Unjoni. Għal raġunijiet oħrajn u koll mus se nidħlu fihom illum kwistjoni jiet marbutin mal e, min jieħu tfal wara separazzjoni, diskriminazzjoni minħabba l-età. Aspett illi jiena irrit eh, nisħaq fuq u f'dan il-ftit ħin illi jiena għandi hija kwistjoni marbuta mal-valutazzjoni differenti illi saret mill dan il-komitat minnaħa u mill-Kummissjoni Ewropea. Valutazzjoni differenti u drabi f'ċerti ċirkostanzi differenti ħafna fuq il-petizzjonijiet kemm fir rigward tal-kompetenza illi għandha l-Unjoni Ewropea li hija kwestjoni fil- fil-qalba ta' dan is-suġġett jaraw li l-applikazzjoni tal-karta tad-direttivi tal-prinċipji ġenerali valutazzjoni iktar wiesa tal-kompetenza ta' l-Unjoni mill-Kumitat Peti u waħda iktar restrittiva minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. U fuq dana se tkellimna il-kollega tiegħi aktar tard. Imma hemm ukoll valutazzjoni differenti anki ta' l-eżistenza propja ta' diskriminazzjoni li tkun qed issir. U dana għaliex is-sempliċi proibizzjoni ta' diskriminazzjoni hija biss fl-apparenza ir-regola tidher sempliċi imma mbagħad biex wieħed jiddeċiedi jew deċiżjoni li qed issir verament id-diskriminazzjoni meta trid tittieħed din id-deċiżjoni is-sitwazzjoni issir diffiċli ħafna biex eh, intikom ftit biss eh, eżempji ta' aspetti l-ewwel nett irid issir paragun ma' situazzjonijiet simili eżistenti jew inkella li jistaw potenzjalment jeżistu li wieħed jivverifika l-eżistenza reali ta' svantaġġ tal-persuna illi tkun qiegħda tirrapporta din l-allegata diskriminazzjoni. Mbagħad irid uh, niddeċiedu wkoll jekk dan ikunx pereżempju każ ta' diskriminazzjoni diretta jew indiretta aspett illi huwa importanti ħafna fil-regola kontra id-diskriminazzjoni u li sa issa għadu joħloq problemi fl-implementazzjoni. Per eżempju, għanna għandi f'moħni, per eżempju, dawn l-axħar sentenzi li tieħdu fuq il-velu li jilbsu n nisa musulmani fil-Belġu u eh, fi Franza. fi Franza id-deċidew eh, għabbażi tal- Eh, diskriminazzjoni li tkun qed issir b'mod indirett u mhux b'mod dirett. Dan kien suġġett li ġie diskuss ħafna fit-tul. Għaliex jekk id-diskriminazzjoni tkun diretta jew indiretta jingħataw ġustifikazzjonijiet differenti huwa possibbli li f'każijiet ta' diskriminazzjoni indiretta id eh, diskriminazzjoni tista' tkun eh, ġustifikata. U dan huwa wieħed mill-aspetti l-iktar delikati meta wieħed irrid jieħu deċiżjoni dwar il-diskriminazzjoni. Mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll ta' sanzjonijiet eh, li jiġu applikati ġifieri konsegwenzi ta' wara li titeħ deċiżjoni li iva effettivament kien hemm diskriminazzjoni. Ħaġa oħra illi eh, toħloq problemi fil-evalwazzjoni tal-każijiet ta' diskriminazzjoni u għalli dawn huma każijiet individwali. Hija ħaġa normali illi wieħed jirrapporta każijiet ta' diskriminazzjoni kontra tiegħu stess u dawn joħolqu problema fihom infushom għaliex kont huwa jekk jiġu eżaminati problemi ġenerali illi joħorġu minn situazzjonijiet eh, individwali kif qed jagħmel dan il-komitat il illum. U ħaġoħra hija li wieħed jara jekk f'każ speċifiku kien xem diskriminazzjoni effettiva. Mela, eh, l-evalwazzjoni tal-każ ta' kas speċifiku jitlob illi e, ikunem applikazzjoni e, tal-regoli, tal-liġi bir-reqqa ħafna u ċittadini meta jippreżentaw il-petizzjonijiet tagħhom iridu jkunu jafu li il-petizzjonijiet mandomx jintużaw bħala alternativa għall-istrumenti ta' difiża individwali li diġa jeżistu il-petizzjonijiet għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew ta' dwar l-eżistenza ta' problema ta' natura ġenerali li jumbat il-Parlament għandu lodda biex jindirizza. Imma l-petizzjonijiet mumiex strument biex ikun solvut ka' speċifiku. Għaliex ta' spess, għalmenu aħna ekrajna, ma jkunx possibli illi minn hawnhekk minn dan il-komitat tinstab soluzzjoni għal kas individwali. U għalek fil-ferma tagħna nasbu li tkun ħaġa tajba l parlament u e, jappoġġaw is-servizzi ta' assistenza ġenerali li jeżistu fuq livell nazzjonali xħut minnhom diġà huma promossi uh, mill-istituzzjonijiet Ewropej. U e, naħseb illi uh, jistaw koll ifakru l-petizjonanti illi jeżistu dawn l-istrumenti aħna se nirrakkomandaw per eżempju b'mod aktar speċifiku illi jinkludu checklist gwida sabiex il-petizzjonanti ikunu jafu fejn għandhom imorru jkunu jafu x-istrumenti jeżistu u jkunu jistaw jużawhom fuq livell nazzjonali sabiex ikunu jafu x'tista' tkun it-tweġiba li jirċevu għal petizzjoni u mhux jinħolqu stennijiet mhux realisti per eżempju eh, kas illi jitlob evalwazzjoni legali attenta kemm għal fil-meritu tagħha fl-applikazzjoni tad deċiżjoni u anki fir-rigward tal-kompetenza li għandha l-Unjoni Ewropea u għalhekk il-kompetenza tal-Parlament u ta' dan il-Kumitat. Għaliex hemm protezzjoni li hija offruta imma sabiex din issir effettiva hemm bżonn li l-Unjoni ikollha il-kompetenza. il kompetenza imma fuq dana titkellem aktar tard il-kollega tiegħi. U Aħna u koll tajna ħafna attenzjoni li dan l-aspet fl-istudju tana għalix il-ċittadin jista jaqra fil-karta illi hemm protezzjoni mid diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' lingwa imma bat jista ma jkollux possibilità li e, jiġi qoddim il-Parlament jew mill-Unjoni Ewropea e, tinsab soluzzjoni għalix l-istati kunu għadhom ma kompetenza lill-Unjoni f'dak il-qasam partikolari Issa nati il-mikrofonu il lill-kollega tiegħi biex tidħol aktar fid-dettal f'dawn l-aspetti. Lodwa tajba, Sinjura President, lodwa tajba lil kulħadd u jena u koll nishti nirringrazzja lil kulħadd kif għamlet il-professoressa Fabrini. Mela, aħna rajna illi hemm bosta diffikultajiet għal min jagħmel il-petizzjonijiet u anki għal dawk illi jridu jeżaminaw il-petizzjonijiet u jagħtu tweġiba. U dawn il-diffikultajiet għandhom raġunijiet differenti il-komplessità li wieħed jagħti ġudizzju fuq diskriminazzjoni minn perspettiva legali. Umbat, raġuni oġġettiva għal din id-diffikultà hija dovuta għal fatt illi bħalissa l-qafas legali tal-Unjoni fi kwistjonijiet ta' non-diskriminazzjoni diskriminazzjoni huwa wieħed restret ħafna u huwa ċar ukoll u din hija ħaġa tajba, però fl-istess ħin jista' ikun diffiċli li wieħed jifmu. Dan din hija mikrosistema ta' regoli illi huma eterogenji ħafna bejnietom, eterogenji għaliex uh, jiġu minn entitajiet uh, differenti li qegħdin joħorġuhom, jiġifieri regoli ta', ta liġi primarja Eh, prinċipju ġenerali fuq is-suġġett u regoli ta' liġi derivata ġifiri direttiva fuq dil kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni huma regoli differenti anki mill-perspettiva tal-istruttura u l-effett li iwaslu. Xoħut minnom huma proibizzjonijiet, xoħut beffed dirett u oħrajn beffed dirett orizzontali, transversali bħal per eżempju il-proibizzjoni ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-nazzjonalità eh, fl-artiklu 18 ta' trattat u oħrajn eh, ma joħolqux proibizzjoni imma jagħtu kompetenza lill-Unjoni biex tiġġielet u tipprojbixxi ċerti tipi ta' diskriminazzjoni. Imbagħad hemm tip ieħor ta' regoli li la joħolqu proibizzjonijiet u laqas jagħtu kompetenza lill-Unjoni. Imma jitolbu lill-Unjoni meta tħaddem kompetenzi differenti minn fil-qasam tan non-diskriminazzjoni illi ma tagħmilx diskriminazzjoni i u tippromuovi l-ugwaljanza l-artiklu 10 tat trattat għal tħaddim tal-Unjoni Ewropea u anki trattat ta' Lisbona. U e, e, raġunijiet ta' diskriminazzjoni huma differenti u għal daqstant din is-sitwazzjoni twassal illi ir-relazzjoni ma raġunijiet differenti ta' diskriminazzjoni, il-livell ta' protezzjoni illi tista' toffri l-Unjoni huwa differenti skont il-każ semmejna il-minoranzi nazzjonali, il-minoranzi lingwistiċi. Hemm ħafna referenzi fil-karta eh, dwar il-minoranzi, però m'hemmx kompetenza ġenerali għall-Unjoni fuq dan is-suġġett Dan l-aħħar fost il-lejun għal non-diskriminazzjoni eh, din il-karta issa qed saret iktar importanti hija l-aħħar strument il nħoloq imma ukoll l-ewwel eh, l-ewwel element, l-ewwel livell ta' protezzjoni għaliex hija liġi primarja u fija ħafna fuq il-non-diskriminazzjoni b'mod partikolari l-iktar regola importanti fl-istudju tagħna kien l-artiklu 21 fuq non diskriminazzjoni illi joħloq proibizzjoni ta' diskriminazzjoni u fih lista twila ħafna ta' raġunijiet li għalħabba fihom ma tistax issir diskriminazzjoni u mhijiex lista kompluta. Iva dana għandu valur miżjud fil meta wieħed is regoli li kien hemm qabel u għal raġunijiet differenti valur miżjud propju għaliex il-lista hija wiesa ħafna għal ta' proibizzjonijiet ta' situazzjonijiet fejn situazzjoni fejn ma tistax isir diskriminazzjoni. Regola propju li hija infasla bħala proibizzjoni u regola illi għanda effetti diretti u anki effetti diretti transversali. Diġa hemm eh, sentenza tal-Orti Ewropea tal-Ġustizzja tal-2014 fejn il-Orti b'mod ċar qalet li l-artiklu 21 għandha effetti diretti anki orizzontali għal eh, non diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' età u l-qorti ħarġet b'test illi jidher li jissuġġerixxi illi elementi oħrajn f'dan l-artiklu 21 għandhom ukoll l-istess effett orizzontali. Imma aħna fl-istudju sħaqna ħafna u studjajna ħafna l-artiklu 21 tal-karta għaliex dan l-artiklu jirrifletti id-diffikultajiet illi jiltaqgħu magħhom il-petizzjonanti u anki daw kumbat li wara jridu jeżaminaw il-petizzjonijiet. Għaliex l-artiklu 21 kien miktub b'mod ġenerali wiesa. Immaġinaw individwu li jaqla dan l-artiklu 21 jieħu l-impressjoni li din id-dispożizzjoni tista' tintuża u servi bħala bażi għal kull tip ta' att nazzjonali illi iwassal għal xi ksur. Imma il-fatt li dan l-artiklu għam miktub tant, mod tant wiesa eh, jilta għambat mal-limitu strutturali tal-karta. Il-karta tapplika għall latti tal-Unjoni kollha imma mhux għal dawk nazzjonali biss dawk illi jidħlu fil-ambitu tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni l-artiklu 51 eh, issa interpretat mod wiesa ħafna eh, mill-Orti tal-Ġustizzja. Imma dana mhux ċar għall individwu u ma nistawx najdu jew nimmaġinaw illi u ċar għax mhux. Dana japplika biss meta teżisti regola differenti mill-artiklu 21 ta' liġi vinkolanti tal-Unjoni eh, illi tista' tkun applikata fil-każ partikolari u wieħed ma jistax jippretendi li individwi jkun jaf daw id-dettalji. Mbagħad ħaġa oħra L-artiklu 21 jippermetti li wieħed jieħu azzjoni għal xi imma mhuwiex bażi legali għall-azzjoni tal-Unjoni ma jippermettix li l-Unjoni tadotta atti maħsuba biex tiġġielet jew tipprevjeni diskriminazzjoni indikata f'din id-dispożizzjoni u kif qabel f'ċerti każijiet mhumiex indikati laqqas fit-trattati. Għalhekk fl-artiklu 21 hemm raġunijiet ta' diskriminazzjoni il illi fiħdan it-trattati mandomx bazi legali sabiex unbat tittieħed azzjoni minnaħa ta' l-Unjoni. Għal darboħra għamnek il-nsemmi il-kas tal-minoranzi, mbatem diffikulta oħra. Għalix jekk inu veru illi l-artiklu 21 u l-karta b'mod ġenerali ma jattux, ma jistawx jgħatu kompetenzi ġodda l-Unjoni, huwa veru kol li mill-karta jistaw joħorġu limiti rabtiet għall-istati membri anki frabta ma suġġetti illi fihom għandhom kompetenza esklusiva. U din mhix xaħa karatteristika tal-karta biss, imma karatteristika tal-liġi tal-Unjoni kollha kemmi li jista' jkollha effetti li lin mill-kompetenzi materjali tal-Unjoni imma dan joħloq Eh, zoni eh, li ma tantxu maċari u joħol u problemi għal ċittadini b'mod partikolari f'ċerti gruppi ta' petizzjonijiet li eżaminajna b'mod partikolari dawk li għandhom xaqsmu mal-kustodja tal-tfal jew inkella ċirkolazzjoni ta' status ta' familja fejn ma jkunx hemm kompetenza speċifika tal-Unjoni imma fil-liġi tal-Unjoni l-artiklu 21 u il-liġi kontra diskriminazzjoni ta' l-Unjoni eh, jajdu E, e, jitkellmu dwar dan. Issa, f'kuntest ta' dan it-tip, wieħed jista' jifhem illi jista' jkun hemm diffikultajiet u jista' jkun hemm tweġibiet diverġenti minant l-istituzzjonijiet illi ikunu mitluba illi jeżaminaw il-petizzjonijiet. Issa, fuq kif jiġu it-trattati il-petizzjonijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej, dak li nixtiequ ngħidu essenzjalment huwa li il- il-punt ta' referenza għandha tkun il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li e- interpretat u tkompli tinterpreta l-artiklu 51 tal-Karta. Aħna provajna nidħlu aktar fid-dettall f'dan l-aspett u provajna fl-annes, fit-tieni annes, fit tal-istudju tagħna natu taqsira organizzata tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u provajna naraw liema huma l-kategoriji ta' atti nazzjonali li huma rilevanti u liema huma sitwazzjonijiet purament interni fejn il-liġi tal-Unjoni mhuwiex mhijiex rilevanti. Imma id-diffikultà eh, li l-iktar laqtitna hija li l-individwi u dim dan il-qafas tant eh, dettaljat eh, kif se jippreżentaw il-petizzjonijiet li huma barra mill-kompetenza tal-Unjoni. Il-problema hija li tweġiba negattiva toħloq ċertu frustrazzjoni u anki trawem nuqqas ta' fiduċa fiċ ċittadini ħaġa li żgur Eh, irridu niġġilduha. U biex niġġilduha inħossu li dak li rridu nippruvaw namlu huwa li ninvestu fil-loti ta' informazzjoni korretta li ċittadini fuq dan nisħaq il-qafas legali attwali li huwa wieħed kompless ħafna, dettaljat ħafna, imma hija ħaġa pożittiva, ħaġa tajba ħafna. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu mhux illi nieħdu azzjoni fuq il-dokumenti u regoli imma nejnu li ċittadini jifmu dak illi hemm miktub. U dan irrid isir b'mod ex ante u anki ex post. Għalhekk aħna naħsbu illi tkun ħaġa tajba illi l-ewwel qabel kollox nagħtu iktar informazzjoni fil-portal tal-petizzjonijiet li ċittadini fuq xiex, fuq dak illi b'mod ġenerali ma mbagħad fuq dak li għandu xaqsam ma' non-diskriminazzjoni għaliex illum da qed nitkellmu irridu nagħtu informazzjoni dwar dak illi tista' tagħmel l-Unjoni u dawk illi l-istati membri iddeċidew illi jżommu fil-kompetenza tagħhom. Dan irrid ikun ċar illi meta wieħed jirċievi tweġiba negattiva mhux għaliex l-Unjoni ma triċ imma propju għaliex ma tistax tagħmel xi ħaġa biex tgħin il dak li jkun. Umbagħad tkun ħaġa tajba illi l-informazzjoni tingħata b'mod strutturat. Per eżempju, aħna ipproponejna l-ideja ta' checklist, sensiela ta' mistoqsijiet organizzati b'mod loġiku u bitweġibiet illi huma eh, immirati sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' li siru żbalji u nġbet l-attenzjoni għal strument ta' dan it-tip li jeżisti diġa li jismu Charter Click. Din hija pjattaforma online li hija aċċessibbli bla ħlas Eh, maħluqa mill-Università tagħna u oħrajn finanzjament mill-Unjoni Ewropea bilan illi jiċċara l-ambitu ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni sabiex il-karta tkun applikata kif imiss. Din hija xi ħaġa illi timxi it fit ma' dak li qed ngħidu. U hemmhekk hemm checklist simili għal dik illi qed nipproponi hawnhekk jiena. Ovjament, jekk minkejja dan kollu xorta waħda jaslu petizzjonijiet illi jaqgħu barra mill-ambitu tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, hemm bżonn xorta waħda li tinata informazzjoni ċara, sempliċi imma kompluta fuq dil-kwistjoni ta' kompetenza. Ġifieri aħna għantu komparir illi tagħtu tweġiba ċara sabiex iċ-ċittadin jifhem għaliex l-Unjoni għalet le u menieċ. U din l-informazzjoni fuq il-kompetenza dejjem titkun akkompanjata minn informazzjoni sempliċi imma dettaljata fuq dawk li huma l-istrumenti ta' protezzjoni disponibli għaliex irid ikun ċar illi jekk il-protezzjoni ma tistax tingħata permezz ta' l-istrumenti tal-Unjoni, hemm awtorità oħra kompetenti illi tista' tagħti il-protezzjoni din hija xi ħaġa ċerta fis-sistema multilivell bbażata fuq ħafna livelli differenti ta' protezzjoni illi toffri l-Unjoni. Aħna inħossu illi memx ħafna affarijiet ġodda li jridu jinħolqu għaliex l-informazzjoni il-biċċa kbira minna diġa edemmek tinsab sparpaljata fis sit tal-Ewropa jew inkella fuq pjattaformi oħrajn e, semmejtilkom ċarta ċartapedia tal-Aġenzija tal-Unjoni għad-Drittijiet Fondamentali jew inkella Clarity, strument ieħor tal-istess aġenzija. Għalhekk aħna nħossu illi hemm bżonn illi din l-informazzjoni tinazel, tintażel u tkun ikkoordinata sabiex naslu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm informazzjoni ċara, rilevanti li tista' tingħata direttament fuq il-portal tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi. Thank you very much to both of you. Grazzi ħafna lilkom it-tnejn, grazzi tal-kontribut tagħkom. Naħseb li verament il-qattu l-musmal fuq rasu meta tunna li għanna niprovdu informazzjoni preċiża u informazzjoni dwar għalfejn ehm, ma lqajniex petizzjoni u biex dan iseħħ iżjed ta' spiss għandna nkunu iżjed proattivi. Għalhekk nirringrazzjakom għal xħat nota bis serjetata dak li għattuli. Grazzi ħafna. Issa, għanna għanna ftitħin mux ħazin, għanna ħames minuti mela. Forsi nistaw nil-għom mistoqsija jekk għaw xaħat jishtiq saqsi xi ħaġa. Kollega Surjar. Grazzi ħafna. Grazzi li żewġ esperti. Jina għandi li Semmejtu affarijiet li aħna diskutejna għek fil komitata għek kemm darba diskutejna il-kompetenza biex nindirizzaw ċertu affarijiet u dik hija xi ħaġa li titkun iċċarata fil-bidu tal-proċess mhux fl-aħħar. <clears throat> Meta niġu għal petizzjonijiet, daqs nofsom idumu snin, eh, jaħdunna ħafna riżorsi Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar nispiċaw irridu ngħidu l petizjonant li ma nistgħux najnuħ. U għalhekk għandi mistoqsija. Jina toġobni ħafna l dija ta' checklist, naħseb li taħdem tajjeb ħafna l jogħġobkom eh, Iva għaddu u naħseb li għandna nużawha. Jiena naħseb illi tajjeb illi nagħtu risposta onesta fil-bidu tal-proċess, mhux fl-aħħar, u sfortunatament ħafna drabi il-petizzjonanti li tistenna snin qabel ma jisir jaf li aħna ma nistgħu nagħmlu xejn biex najnu l-kawża tiegħu. għalek jina żgur illi favur il-checklist li semmejtu nixtiequ nużawha. Grazzi tal-kummenti u grazzi tal-preżentazzjonijiet tagħkom. Yes, you really inspired us. I can. Iva, verament kontu ta' aspirazzjoni għalina, jina u koll naqbel ma' Sorjar, il Evi. Grazie, ċer. Grazzi, jiena u koll nishti nirringrazzja li l-kellima għal dawk l-interventi importanti u utli ferm. Jiena u koll irrit nitkellem fuq il-kwissjoni ta' kompetenza li xina naqbel ma dak li għalet il-kollega u naqbel ma suġġeriment ta' checklist Naħseb illi hemm bżonn illi tingħata informazzjoni li ċittadini għaliex iċ-ċittadini ħafna drabi ma jkollhomx ma jkunux jafu fejn għandhom jirrikorru u jifmu li liema entità jew istituzzjoni għandhom jirrikorru sabiex isolvu il-problemi tagħhom. Jina nixtieq nistaqsi għaliex dan il-parlament għandu rwol importanti ħafna xaqdi biex jiġbor il-kritika il anke meta ma jkunx hemm kompetenza diretta tal-Unjoni. Naħseb illi dan il-Kumitat mod partikolari għandu is-seta li jeżerċita soft power anki fuq l-Istati membri li Iva aħna pala Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea jista' jkollna kompetenza limitata, imma xorta waħda jista' tista' tkun ħaġa tajba illi wieħed jipproponi x'jistgħu jkunu l-aħjar mezzi biex tingħata soluzzjoni. Fuq x'taħsbu dwar dan? Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Kord. Iva, jena naqbel 100% dak li irrit ikun ċar għal-petizjonanti wa it-tip ta' tweġiba illi jistaw jipretendu li jena taw skont il-petizjoni speċifika li l-in mil kwestjoni ta' kompetenza u il-fonti differenti li jeżistu għall-informazzjoni. il il-fatt li qed issir petizzjoni jiġifieri illi hemm problema fuq livell nazzjonali Eh, minoranzi nazzjonali, kwestjonijiet ta' lingwa, il-ċirkolazzjoni ħilsa ta' ċittadini, ġifiri anki jekk mhux qed issir diskriminazzjoni fil-każ speċifiku tal-persuna, għaliex meta wieħed japplika l-ġudizzju tkun eskluża diskriminazzjoni bħal żewġ sentenzi fuq il-velu li semmejt qabel dan ma jfissirx li m'hemmx problema U anki meta l-Unjoni ma jkollix kompetenza ma jfissirx illi l-Unjoni ma tistax bil-permezz ta' moral suasion, eccetera, bil-mezzi kollha li għandha d-dispożizzjoni tagħha eh, tħeġġeġ lill-istati biex jaddottaw regoli illi huma eh, maħsuba sabiex eh, jindirizzaw il-situazzjoni, il il-problema. Ġifiri dana, Iva, jista' jsir permezz ta' informazzjoni li tingħata fuq il dak li jista jkun il-riżultat tal-petizzjoni u r-riżultat bejn il-kas individwali u mbagħad il-kwistjoni iktar wiesa ta' interess ġenerali illi Iva, mbagħad għandha tkun ta' eh, interess għal Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l istituzzjoni politiki kollha tal-Unjoni. Grazzi per eh, l-intervent. Grazzi ħafna għal dak eh, l-intervent rilevanti ħafna kentejn minnaħa tiegħi. Jena ngħidu li l-petizzjoni ħafna drabi kollha żewġ livelli, livell ġenerali, jiġifieri fuq livell anki potenzjalment ta' policy u livell individwali u dawn iż-żewġ livelli jridu jkunu separati u trattati b'mod differenti. Jiġifieri fir rigward tal-petizzjonant il-ħtieġa tiegħu hija illi jingħata tweġiba fi żmien raġonevoli għaliex ħafna drabi wieħed jagħmel petizzjoni għaliex ħafna pajjiżi jiena Taljana ma naħseb din il-problema iva fl-Italja nħossuha ħafna imma il-ġustizzja eh, dejjem kull eh, ċittadini iħossu illi id-dum wisq. Irridu nkunu raġonevoli. Umbat, ma nistawx najdu sempliċement eh, sempliciment ah, le memx kompetenza, irridu najdu li ċittadin minu kompetenti fejn jista idur biex isib juhu sodisfazzjon. Umbat, il-Parlament Ewropew u l-Komitat Petizzjonijiet jirċivi petizzjonijiet edin hemm u anki jekk mhumiex kompetenza tal-Unjoni jistgħu xorta waħda jkunu eżaminati sabiex eh, jiġu eżaminati fejn huma il-problemi fuq livell ta' policy Għalhekk hemm dawn iż-żewġ binarji. Mbagħad jekk nindirizzawhom it-tnejn nistgħu naħdmu b'mod effiċjenti nagħtu sodisfazzjon liċ ċittadin anke jekk ma nistgħux intuħ soluzzjoni ngħidulu fejn jista' jmur, u mbagħad fuq livell politiku il-Parlament u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jieħdu azzjoni fuq livell hemmhekk ukoll. Grazzi ħafna talli tajtni l-opportunità bil-mistoqsija jak li niċċaraħ dan il-punt. No, we also have experience. Grazzi ħafna Iva, aħna għanna esperienzi u koll, għan edilkom xaħġa kem forsi ħataraw ftit stramba. Kultant, meta nal petizzjoni u najdu il-petizjonant ma nistawx najnuk, il-petizjonant kultant xorta jkun kontent. Spess tiġri nadin, jirġaw jiktbunna l-ura wara l-petizzjoni u grazzi tal-li tajtuna attenzjoni tal-li ħattuna bis-serjetà. Grazzi tal-li investigajtu l-petizzjoni tagħna, grazzi tal-li għamiltu sforzu dedikajtu ħin għal-kawza tagħna. U grazzi anka tal-li firmajt inti litra li bat li firmajta personalment. Spess nirċivi tweġibiet ta' dan it-tip, ġveri anka f'dawk il-petizzjonijiet fejn aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, jekk nibatu ittra lura lill nispiegaw l nispjegawlhom għalfejn ma nistgħu nagħmlu xejn, dika kolli ħaġa tajba. Jekk kam xtaqt naqsam magħkom din l-esperjenza. Jina kultant inħossni jisni penpel tal-Unjoni Ewropea x kull ġimgħa nifirma mijiet ta' ittri. Tajjeb, grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti inizjali, issa nixtieq eh, li inkomplu bis-smieħ tagħna, ħaniftħu l-ewwel panel illi ħajkun ippresedut mill-kollega tiegħi Sinjura Tatjana Zdanoka. U wara wkoll ħajkonna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibit. Grazzi ħafna. Mela nista' nkomplu. Grazzi, Cecilia. Għandi ftit kommenti introduttorji. Il-panel tagħna huwa dedikat għal liġi tal-Unjoni Ewropea u l karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U kif dawn jiġu applikati għal petizzjonijiet. Għanna ċertu eh, għanna uh, kallima għek prezenti fuq il-panel u għanka rappresentanti mill-Kommissjoni. Għanajt eh, kemtejn fuq l-istudji li prezentajtu intom u hekk fiħdan il-Parlament Ewropew. Hemm ċertu għarfien ta' din il-problema tal-applikazzjoni ta' artiklu 21 tal-Karta. U ħarisna wkoll il-dispożizzjonijiet ta' artiklu 51. Dana fil-fat kien fuq suġġeriment ta' stat membru li jista' se joħroġ mill-Unjoni. U għal daqstant il kamp ta' applikazzjoni jonqos jekk ngħidu illi il-dispożizzjoni ta' din il-karta japplikaw biss il dawk l-istati membri qed japplikaw qed jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Riċentement f'riżoluzzjoni tal dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea l kemm sejjaħ ir-rapport Verhofstadt fuq l-istruttura tal-Unjoni Ewropea u l-aġġustamenti li jistgħu jsirula dak ir-rapport hemm artiklu 45 illi jirrakkomanda illi jiġi imneħħi artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u li l-Karta issir issir eh, nsejħu l-Bill of Rights tal-Drittijiet tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk hemm ukoll problema li għannu għasta direttiva orizzontali fuq il-diskriminazzjoni minn kell fatt li inkidbu numru ta' rapporti mill-Parlament Ewropew għat memx dispożizzjoni li tapplika. Jena fil-fatt kont ukoll involuta f'rapport dwar l-istrateġija għan non diskriminazzjoni dak ir-rapport kien tal-2016 snin ilu. <clears throat> Għalhekk qed naħdmu b'mod attiv ħafna biex intejbu leġislazzjoni eżistenti. Imma xorta waħda rridu naħdmu fil-qafas ta' leġislazzjoni eżistenti u nixtiequ nkunu nafu minn għand l-esperti kif jasbu li jistaw jintużaw dawn id-direttivi. Id-direttiva 43 tal-sena 2000 u direttiva 78 tal-sena 2000 li huma dwar id-diskriminazzjoni. Ħanaddu dur kelma li sur Zabol Schmidt li huwa kap ta' l-unità DG Ġustizzja l-unità dwar in-non-diskriminazzjoni u l-koordinazzjoni Roma. Is-sur Zabors se jitkellem ukoll fisem il-Kummissarju Jurova li l-Kummissarju għall-Ġustizzja u l-ugwaljanza bejn is-sessi. Nadilek il-kelma. Ħanatik 15 minuta kjoġbok. Grazzi ħafna, President. Ħana mele nista biex nżomm mal-ħin. L-ewwel net. Xtaqt nisħaq li l-Kummissjoni għandha impenn kbir fil-ġlida kontra id-diskriminazzjoni. Nixtieq nfakkar fil-klim tal-President tal-Kummissjoni Nfakkar dak li qal f'din il-kamra meta prezenta l gwida politiċi tiegħu. Ħani kwota. Huwa kien qal id-diskriminazzjoni m'għandha l-ebda post fl-Unjoni tagħna. Jekk hux diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonalità, sess, Eh, etniċità, razza, twemmin, disabilità, orientazzjoni sessuali, jew inkella diskriminazzjoni minħabba f'minoranza. Minorità. Issa, dan kollu kif nistgħu nimplementaw fil-prattika dik hija l-mistoqsija. Jina nixtieq ukoll ngħid kelmtejn dwar il-limiti tal-kompetenza. Imma grazzi għal prezentazzjoni għandha kif smajna jina m'għandix għalfejn intawa għal daqshekk. Xtaqt sempliċement ngħid x'naħsbu aħna mill-perspettiva tagħna dwar il-limiti tal-kompetenza. L-ewwel kif qalet il-Sinjura President, fl-Ewropa għaw drawit u kulturi differenti ma' wkoll sistemi legali differenti ifisser li hemm mezzi legali differenti li flimkien jaqdu unjoni. Ija l-unjoni stess fil-fatt li hija bbażata fuq il-rispett tad-dinjità, il-ħelsien, l-ugwaljanza, l-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet tal-bniedem, fostu manka rispett ta' drittijiet ta' persuni li għedin f'minorità dinja liġi tal-Unjoni Ewropea u tajt illi l-kwaljanza u non diskriminazzjoni huma parti minn valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma espressi fil-Trattat, Trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Karta Ewropea tad drittijiet fundamentali u anka fil-leġislazzjoni sekondarja li tiġi adottata għabbażi ta' trattati tal-Unjoni Ewropea. qed il-Kummissjoni għandha pen kbir fil-ġrida kontra il-forum kollha ta' diskriminazzjoni. Imma Irrid ngħid li l-Kummissjoni tista' taġġixxi biss skont il-kompetenzi illi nataw lila mit-trattati tal-Unjoni Ewropea. U għaldan dan nirreferikom għal artiklu 19 tat-Trattat fuq il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea illi jgħati kompetenza lill kummissjoni li tieħu azzjoni leġislattiva biex tiġilet id-diskriminazzjoni għabbażi ta' sess, eh, etniċità, twemmin, reliġjon, disabilità, età, jew kella orjentazzjoni sessuali. Din hija lista eżawstiva hija dok ma affarijiet li jgħu taħt il-kompetenza tagħna. Il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li tikkodifika il-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea tmur oltre fil-fatt fija u koll lista twila ta' diskriminazzjonijiet li huma projbiti skont il-Karta tal-Drittijiet Fundamentali fostom diskriminazzjoni minħabba kulur, eh, twemmin politiku jew twemmin ieħor, lingwa, minorità, nazzjonali, eccetera. Eh, nishtiq intenni illi l-istati membri il-karta torbot l-istati membri meta dawn qed japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Allura, Naħseb li jidher biċċar li ma daqatajn l-istruttura legali miex ta' stant sempliċi, imissa biex naddi għal lat prattiku ta' dak eh, li namlu aħna. Il-ħidma tagħna kontra diskriminazzjoni tapplika għal kulħadd dak huwa l-prinċipju tagħna. Għandna żewġ leġislazzjonijiet kontra id-diskriminazzjoni kif semmit il-Sinjura President u dawn jiprovdu affas komplessiv biex niġġieldu diskriminazzjoni għabbażi ta' eh, oriġini etniku, razza, eh, fil-qasam ta' xogħol, protezzjoni soċjali, edukazzjoni, hemm ukoll id-direttiva tal-ugwaljanza bejn il-razzezz u anka bażi ta' affarijiet oħra bħal pereżempju twemmin, disabilità, età, eccetera fil-qasam tax-xogħol. Mbagħad hemm ukoll il-direttiva għall-ugwaljanza bejn is-sessi. Mela għandna dawn iż-żewġ direttivi u oħrajn relatati illi jindirizzaw il isma' kollha ta' diskriminazzjoni illi jissemmew f'artiklu 19. Issa, Nixtieq insemmi il-valur miżjud ta' dawn id-direttivi. L-ewwel net dawn jiddefinixxu il tipi ta' diskriminazzjoni li hemm diskriminazzjoni diretta, indiretta, ehm, istruzzjonijiet biex wieħed jiddiskrimina. U dawn ipoġġu l-obbligu fuq l-istati membri biex daw waqfu entitajiet li jipromovu l-ugwaljanza. Entitajiet li jassistu lil vittmi u li joffru ċertu trasparenza fl-istampa li jpinġu ta' diskriminazzjoni fl-istat membru ikkonċernat. Barra minn hekk biex neħħu l-oneru tal-provi minn fuq il-vittma. E, għandhom xasmu kol ma' sanzjonijiet u jieħdu pozizjoni attiva biex jikkumpensaw għad-diskriminazzjoni. Issa peress li dawn huma direttivi, l-Istati membri għandhom il-possibilità li jmorru anka oltre minn dak li hemm definit fil-direttivi dejjem iżommu ma' trattat. Dawn id-direttivi ġew trasposti fil-Stati membri kollha kien, kien proċess twil, il-Komissjoni kellha ħafna x'tagħmel biex tara li l-Istati membri jittrasponu dawn id-direttivi kif suppost bid-dispożizzjonijiet kollha u issa qegħdin fil-fażi diffiċli li fiha rridu naraw illi qed jiġu applikati u sorveljati kif suppost. <clears throat> Ippubblikajna wkoll rapporti u fil-fatt minna referenza għall aħħar rapporti li ġew pubblikati li wrew li hemm nuqqas ta' kuxjenza dwar il-drittijiet, nuqqas ta' statistika dwar l-ugwaljanza u diskriminazzjoni, hemm nuqqas ta' rapportar. Skont tħarriċ riċenti dan wera illi hemm 25% biss tal-individwi illi jafu illi hemm leġislazzjoni kontra d diskriminazzjoni. Skont l-istħarriċ 82% jgħidu illi ma sofrew l-ebda tip ta' diskriminazzjoni. Ġifiri, aħna qed naħdmu fuq affarijiet simili ħafna l dak li ġie diskuss irridu ntejbu leġislazzjoni. Per eżempju, publikajna dan id-dokument għawek, Get to know your rights, kun għaf id-drittijiet tijak. Huwa disponibli anka fuq l-internet. Qed innestu wkoll manual dwar l-ugwaljanza biex eh, nikonvinċu l-Istati membri l-importanti li ġbru statistika, informazzjoni dwar l-ugwaljanza. U aħna nappoġġaw ukoll l-entitajiet nazzjonali dwar l-ugwaljanza. Dan huwa xaġa kruċjali għaliex huma propju dawn l-laqdiet u l-entitajiet li jistgħu jagħmlu differenza. Għandna wkoll grupp ta' livell oli eh, li jaħdem kontra d-diskriminazzjoni u li jiddiskuti ma l-autoritajiet ċinu ma l-aħjar prassi. Imma dan huwa kollu proċess li jieħu iż-żmien. Bħalissa l-entitajiet u l-igwaljanza jiddiskutu eh, li xi standards għandhom iżommu magħhom dawn l-entitajiet dwar l-igwaljanza. Issa naddi għattini qasam li qed naħdmu dwaru dan huwa qasam iżjed diffiċli. Dan huma eh, hemm bżonn li jsir ċertu deċiżjonijiet illi jitolbu unanimità u aħna kull ma nistgħu nagħmlu li nsejħu fuq il-leġislatur biex jikkoopera aħna nafu li dik il-leġislazzjoni kapaċi timla dik il-lakuna li hemm illum f'artiklu 19. frattant qed naħdmu wkoll fuq li kim sejjaħ soft power. Aħna naqblu ma dak li intqal dal-ħodu illi l-Kommissjoni wkoll tista' tippromuvi l-aħjar prassi għalhekk uh, eh, publikajna affarijiet li għandhom xasmu ma' l-LGBTI biex nipromovu l-aħjar prassi ma nifukawx biss fuq il-ħidma leġislattiva. Imma biex anka nkunu nistgħu nqajmu kuxjenza u naraw li hemm sorveljanza ta' dak li qed jiġi implementat. Et nirreferi mhux għall-Unjoni Ewropea biss ma għar-reġjun kollu, għall-Unjoni Ewropea bħala tur fuq il-palk globali. Imbagħad hemm ukoll id-direttiva ta' ugwaljanza bejn ir-razzett. Hemmhekk għandna kompetenza ċara aħna fil-inklużjoni, fil-istrateġija l-inklużjoni tal-Roma. Dena diġa jissema fil-rapport u fil-fatt bħalissa diġà bdejna proċeduri ta' ksur Sfortunatament għandi ngħid għaliex uh, ovvjament ma kienieċ ix-xewqa tagħna ma kultant ma jkollniex għażla oħra. Apparti minn dawn l-azzjonijiet legali, nieħdu ħafna azzjonijiet eh, ta' soft power għandna strateġija l-inklużjoni tar-Roma, hemm il-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq l-inklużjoni tar-Roma, reċentement ukoll inħarġet konklużjoni oħra, u għalhekk naħseb li qed isir ħafna illi mhuwiex forsi strettament eh, għandu x'jaqsam mal-liġi. U għalhekk nirringrazzja wkoll il-Parlament tal-kooperazzjoni eċċellenti li rajna minn għandu matul il-ġimgħa dedikata lil Roma dina kien hemm attivitajiet għal għal trawim ta' kuxjenza kienet fil-bidu ta' April u għajimna kuxjenza dwar il- Situazzjoni li qed soffru ħafna nies sempliċement li huma diskriminati minħabba l-oriġini etniku tagħhom. Ma rridx nieħu ħafna iżjed ħin. Għana lura għal kwistjoni tal-petizzjoni tinfushom illi semmit. Kollega maħna ammettu illi hemm sitwazzjoni legali komplessa ħafna situazzjoni li forsi għal min mhux involuta u hekk li jifima jiena nappoġġa bisħiħ ir-rakkomandazzjonijiet, ir-rakkomandazzjoni li najnu li dawk iċ-ċittadini illi ħossuhom forsi li mhux qed ngħinuhom biex huma jifhmu x'inhuma il limiti tal-kompetenza. Hemm ħafna informazzjoni dwar dan. Per eżempju dwar il-minoritajiet nazzjonali L-informazzjoni naħseb li hemmhekk qiegħda, issa li hemm bżonn huwa li nsibu mod kif in-nies jifmu din l-informazzjoni, kif l-informazzjoni tkun trasparenti. Inkella naslu f'sitwazzjoni li il-ċittadini ħajħdu l-impressjoni ħażina li l-Unjoni Ewropea m'għandix rieda li tajnu u mhuwiex minnu naturalment. Sempliċement aħna rridu nirrispettaw il-limiti tal-kompetenzi li għandna. Grazzi ħafna, Sinjura President. Schmidt. Grazzi, Sur Schmidt. Naddu issa għazewġ kellim għalej mis fuq il-kwistjoni tal-kazistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kif ukoll tal-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem fuq il-prinċipji ta' kwaljanza u ta' diskriminazzjoni partikolarment fuq il-ħarsien tal-minoranzi għandna żewġ kelliema fuq dan is-suġġett wieħed l-ewwel net għandna sur Thomas Lukaxki mill-Servizz Legali tal-Kunsill u Sinjura Konegrete, professur mm, fl-Università ta' Rijeka mill-Kroazja hija wkoll president ta' kumitat ta' esperti fil-Konvenzjoni Ewropea għal minoranzi u il lingwi f'minorità nittama illi inti wkoll kollok biżiet ħin eh, biex titkellem. Naddu eh, l-ewwel qassur Lukasek. Grazzi Senjura President, is-suġġett li inti semmejt u li fuq u eh, ħankun qed nitkellem huwa wieħed wiesa huwa suġġett kompless ukoll u jkolli ngħid lill l-organizzaturi illi nixtieq nirringrazzjahom talli nedew dan il-programm ta' sew eh, għani u ta' sew għusni unarati eh, għal-fat li sedentuni li għulli <laughs> temnu nista niprezenta da' suġġett fi kwarta eh, fil-fat dan huwa suġġett li tista' taqsmu fu sena sena, sena lectures, ma nafxu forsi anki zewċ volumi, jew nkella mm, xi PhD. Pero nixtieq ngħid hawnhekk li naħseb hawnhekk għandna żewġ eh, konsiderazzjonijiet għandna tieqama illi tagħti għal qorti ta' Strasburgu, ġifieri l-qorti ta' drittijiet tal-bniedem u l-qorti eh, tal-qorti eh, Ewropea, ġifieri dik fil-Lussemburgu. Għandna dawn iż-żewġ twieqi. Naħseb li l-każ mux tant il-kas li għanna qoddim l interessanti, pero razzjonali l-ħsieb wara raġunamenti ta' żewġ rati, għal li għax fl-axar mill-axar dawn jirriflettu strateġiji legali jew kellha bżonn ta' strateġiji legali differenti biex wieħed ikun jista' jirbaħ kas jew nkella biex iħares dawn id-drittijiet li qed nitkellmu fuqhom nafu l-orti ta' Strasburgu hija orti fis-sensi kollha tagħha fil-waqt li dik ta' Lussemburgu hija waħda parti mill- su eh, intern imma wkoll li tipprova u tappoġġa id-drittijiet eh, Ewropea. Waħna eh, biex ngħidlek bħal servizz legali nafu iktar Orta Lussemburga li jiex spiss nagħmlu il-każijiet tagħna dima però nafu illi il-qorti tal-Lussemburgu serra ħafna fuq il-każistika tal-qorti ta' Strasburgu. Mela, nixtieq nibda billi ngħid li l-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-artiklu 14 tgħid illi il id-drittijiet iridu jiġu mħarsa mingħajr diskriminazzjoni um, għabbażi ta' lista sħiħa, lista miftuħa, li tinkludi oriġini nazzjonali u soċjali u nkella assoċjazzjoni ma' minoranza nazzjonali. Naħseb illi xi ħaġa li rridu ngħidu fuq il-każistika ta' Strasburgu hija illi għandha żewġ limiti importanti. L-ewwel net huwa it-test embed. Eh, Ġifieri, il-Qorti ta' Strasburgu tevalwa diskriminazzjoni biss f'każijiet ma' drittijiet illi hemm fil-konvenzjoni. Ġifieri huma jqisu diskriminazzjoni fil-prinċipju ġiviri, kun hemm diskriminazzjoni. Illi għanda, illi hija marbuta mal-kamp ta' applikazzjoni, emmek huma jiddeċidu li proċedu ġiviri, hawnhekk għandna distinzjoni fundamentali li rridu eh, namlu. Imbagħad hemm ikkussjoni ta' drittijiet individwali, mhux dawk eh, kollettivi li huwa punt importanti fil-ħarsien ta' gruppi minoritarji. pero hemm ukoll element faċilitattiv ħafna fil-kazistika ta' Strasburgu minn kja dawn il-limita li semmejtu li nixtieq nitkellem dwar il-kwistjoni tal onru tal-prova, il-pista prova. Ġerment dan eh, il pisa Owa eh, fuq l-applikant ta' eh, ġveri, jena l kletna namel il-kas, irrit niprofa il-punt il-qed Pero hemm eżenzjoni ta' se importanti fil-kazistika ta' tal-Qorti ta' Strasburgu, ġifieri r każ ta' diskriminazzjoni indiretta. Din diskriminazzjoni indiretta hija riżultat ta' regola jew prassi illi fiha nifisa ma tivolvix eh, diskriminazzjoni li mhijiex aċċettata, però illi b'mod sproporzjonat jew nkella b'mod negattiv teffettwa membri ta' grupp partikolari. Ġifieri, ir-riżultat ta' dawn ta' ta' ċertu regoli, ċertu mġieba. U nixtieq insemmi każ partikolari ta' persuna kontra l-Istat ta' Repubblika ċeka kontra pajis ta' Repubblika ċeka fejn 18 l-applikant għallu li kienu frott ta' diskriminazzjoni diretta fuq eh, id-dritt eh, marbuta ma' dritt tal-edukazzjoni dawn kienu nies parti mill-komunità Roma u għalu illi tfal tagħhom spiċċaw fi skel speċjali illi fil-fama tagħhom kienet fiksur tal-konvenzjoni. L-awla l-kbira tal-qortijiet ta' Strasburgu użat raġunament ta' sew interessanti, jella li ma serħur biħom fuq statistika. Umma evalwaw l-istatistika u waslu għal konklużjoni illi fil-fatt statistikament hemm tqejjid eh, sproporzjonat ta' dawn eh, ta' din kategorija ta' nies fl-iskejjel fir-Repubblika Ċeka u ma għal daqstant għamlu qalbu il-pis tal-prova, ġifiri ma kienux l-applikanti li rridu jġustifikaw l-indiskriminazzjoni, pero kien il-gvern ċek illi kellu il-pis tal-prova u rriet ressa ġustifikazzjoni raġonevoli u b'saħħitha bizzejiet biex jiprova il-għalam ġaradana. U fl-axar mill-axar il-Repubblika ċeka ma setax tiskolpa ruħa, ma setax t-prova dan. Fl-axar allura l-qorti għatata illi kien hemm preġudizzju sproporzjonat, ja effett eh, sproporzjonat fuq il-komunità Roma bir-regoli eh, applikabli. U hawnhekk użaw it-terminu komunità Roma, ġifieri għamlu pass mill-kunċett ta' drittijiet tal-individu lejn il-kunċett ta' dritt ta' drittijiet fil-fatt ta' komunità. Naddi issa għattini tiqam, ġvir, it-tini orti, il-orti Ewropea tal-ġustizja fil-Lussemburgu. U il-kas tiegħi huwa dak ta' Sur Garcia Vello. Ġeneralment, eh, il każijiet quddiem il qarti nafuhom blisem ta' l-applikant, però f'dan il-każ u differenti u speċjali għaliex fil-fatt kien l-isem innifsu li kien is-suġġett tal-każ. Jiġifieri, meta wieħed jitkellem dwar dritt eh, eh, bħala minoranza naħseb l-iktar ħaġa intima ta' l-identità tagħna hija propju simna. U il-każ kien propju fuq eh, id-dritt tal-fatt illi wieħed ikollu kunjon partikolari. X'kienu l-fatti tal-każ? Kien hemm Missur Garcia Vello, missier u om Belġjana u żewġ titfal, Esmeralda u Diego. Huma kienu jiexu fil-Belġu ehm, u kellhom fil-fatt ċittadinanza doppja, Belġana u Spanjola. Allura x'għandu jkun kuljom om Garcia Vello wara missierhom jew nkella Garcia Weber illa li l-om kien jisima Sinjura Weber eh, pero kien hemm tradizzjoni li l-ewwel kuljum tar-raġel eh, ikun dak il tfal jieħdu u bat eventwalment eh, jieħdu dak tal-om. jewn kella sempliċement ikun Garcia. Insomma, l-ambasċata nizlet il-tfal bħala Garcia Weber. Pero minħabba il-liġi tal-filjazzjoni fil-Belġu huwa biss il-kuljum tal-missier illi jistava jinżam huwa biss il-re illi jista' jagħti eżenzjoni minn din ir-regola għalhekk il-ġenituri rridu jużaw il-kuljum Garcia Weber u kitbu lill-Ministeru tal-Ġustizzja illi eh, maċċettax il-kas tala dim il-Konsej d'Età u dan eventwalment tala dim il-Qorti tal-Lussemburgu. Issa, fil-kazistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il sentenzi l-kbar ġeneralment ehm, joħorġu minn referenzi preliminari abbeżati fuq sentenzi jkunu ħarġu minn ehm, mħalfin nazzjonali li huma wkoll allura mħalfin ehm, Ewropej. Issa, Umma se jisurwieħom fuq artiklu 18 ta' TFU fejn diskriminazzjoni bbażata fuq nazzjonalità hija projbita u artiklu 20 iċ-ċittadinanza ta' l-Unjoni. Il-kwistjoni taqa' taħt liġi Ewropea minħabba l libertà ta' moviment kif ukoll ta' residenza ta' persuni fost oħrajn dawn it-tfal u repetew formula li dejjem hija formula rekorrenti f'każijiet marbuta ma' ċittadinanza tal-Unjoni, jiġifieri li din hija kwistjoni fundamentali u ma għajmu wkoll kustjoni ta' non-diskriminazzjoni u għalu illi kustjonijiet ehm, bħal dawn mandom xejiet jitqisu differenti u kustjonijiet differenti mandom xejiet bl-istess mod. Issa, Fil-kas partikolari, Diego Esmeralda jistaw jitqablu jew nkella qegħdin situazzjoni differenti meta mqabla ma' tfal oħra Belġjani. Il-qorti qalet li minħabba li għandhom ċittadinanza doppja, minħabba li għandhom Minħabba li fil Spanja kienu msejħin Garcia Weber u minħabba li fil-Belġu kienu msejħin Garcia Weber dan kien Garcia Velo, anzi, dan kien ħajoħlo eh, problemi fil-ħajja privata professjonali tagħhom, eh, per eżempju fuq eh, l-effett legali ta' dokumenti u anki eventualment minn punt di vista diplomatiku, ġifieri kien ħajja effettwhom bħala ċittadini. Allura sentenza tal-qorti kienet illi il-liġi belġjana illi jiteprojbixxi illi huma jkollhom ikun jom Spanjol ġifiri li eh, skont tradizzjoni spanjola eh, huma għandhom id-dritt għalih huwa kontrarju għal-liġi Ewropea u allura huma jistgħu jkunu u wkoll fil-Belġju bħala Garcia Weber. Ejja, nosservaw żewġ punt importanti eh, marbuta ma' dan il-każ partikolari. L-ewwel net l-element transkonfinali il-qorti tista' tasal għal konklużjoni li liex kien hemm każ ta' trasconfinalità, kien hemm ċittadini b'ċittadinanza doppja. U t-tieni punt importanti huwa li l-qorti serħet fuq id-dritt tal-moviment ħieles u tar-residenza ħielsa illi huma drittijiet imnaqxa fil l-integrazzjoni tas-suq Internem. U dawn huma il- limiti dajfa ta' kif jenqataw sentenzi eh, tal-Lussemburgu. Ġifiri, eh, dejjem rrit kun hemm xi tip ta' rabta ma' su intern mm, u ta' ċirkolazzjoni ħielsa, però eh, fi Strasburgu l-affarijiet huma differenti, ġifiri. L-ewwel inti għandek id-drittijiet tal-bniedem anki f'sitwazzjonijiet purament domestiċi u bat fil-kazijiet tal-minoranzi għandek il-fatur faċilitattiv, ġifir fil-kas li inti kollok data statistika illi hija ovvja illi f'dak il-kas allura il-pis tal-prova jista' anki jintefa' fuq il-parti l-oħra. Grazzi ħafna u issa naddi l-kelma l-Senjura Karnik eh, Grotik, it-tama illi pronċajt kull joma tajba. Il-kelma li l-ek. Tajpus? Eh. Jiena ħa nesprimi ruħi fl-Inglis, għal li għax memx interpretazzjoni mill-Kroati, ma insomma. Mela, ħa nejdilkom naqra, għaltkom daqqa tajna ta' uħut eh, mikkażijiet importanti eh, tal-qorti ta' Strasburg mbagħad eh, nagħtikom ukoll daqqa tajna ta' żewġ trattati firmati fiħdan il-Kunsill tal-Ewropa fuq il-ħarsien tal-minoranzi u il-ħarsien tal-lingwi apparti artiklu 14 u l-applikazzjoni limitata tiegħu fiħdana il-konvenzjoni hemm ukoll protokoll 12 illi jipprojbixxi diskriminazzjoni marbuta ma' kwalsiasi dritt tal-bniedem imnaqxa fil-liġi nazzjonali, pero nafu li dan mhuwiex protokoll daqshekk relevanti għaliex minn 27 stat membru minn eh, iktar eh, membri tal-Konsil tal-Europa biss 10 illi ratifikawħ. Naħseb apparti mill-każ DH li ġie diġà kwotat eh, illi u każ importanti hemm ukoll xi ftit każijiet oħra hemm il-każ pereżempju il-każ Kroat ta' Orxux, Orxux versus il-Kroazja fejn il-qortiġiet mitluba tara naqra jekk il-prassi tal-iskejjel Kroati li edu it-tfal eh, Roma f'klassijiet separati fejn eh, per eżempju jkunu qed isiru elezzjonijiet eh, tal-Kroat huwa diskriminatorju l-qorti kienet tassew diviża fuq dil kwestjoni. L-ewwel awla qalet li le m'hemmx diskriminazzjoni, imbagħad il-każ tela quddiem il-Grand Awla u kien hemm eh, b'vot wieħed favur il-instab eh, il eh, kien hemm diskriminazzjoni ħafna minn dawn it-tfal fil fat li kienu qed jintefgħu fuq klassi separata kienu qed jiġu sija illa għaliex ma kienx hemm talim ta' lingwa ħra parti l kroato u dan baqa sejjer sa l età ta' 15 jiġifieri ma kien hemm l-ebda ma kienu tfal imħollija għarriħom u biex nejtek anki wara 15 sena ħallew tal-qum l-iskola. Issa, fl-2000, eh, fl-2001 eh, kien hemm ukoll il-kwestjoni ehm, ta' l-Griegi u Ċiprioti eh, fil partijiet Torka kien hemm il-kwestjoni tal- ehm, ta' situazzjoni tal-Griegi Ċiprioti li jgħixu fit tramuntana ta' Ċipru fejn eh, fl-iskejjer ma kien hemm eh, l-ebda edukazzjoni kienet tiġi offruta eh, bil-Grek. Il-maġġoranza mbagħad tal-istudenti kienu jmorru fil-parti kontrollata mill-gvern, però xorta waħda kien kollhom problemi biex imorru lura fejn fejn joqogħdu u fil-fat eh, rajna illi ehm, il-qorti qatata illi hemm diskriminazzjoni kontra il-Grigi ċiprioti f'din iż-żona u anke ukoll il-Maroniti. Eh. Kien hemm eh, hemm ukoll il-każ tal-1968 il-każ lingwistiku tal-Belġju hemm artiklu 2 tal-protokoll 12 fejn jitkellem illi ehm, wieħed għandu jirrispetta ehm, il-fatt illi hemm ir-rispett eh, għandu jkun hemm ir-rispett tal-lingwa kif ukoll ta' twemmin eh, u eh, il-filosofija ta' dak li jkun issa naħseb illi dan jista' jwassal għal distorsjoni jekk inħaltu dawn iż-żewġ elementi. Issa, kif qabel protokoll 12 tal-qorti il-qorti għalet li l-kas Sejdi Ċufinti kontra il-Bosnia Herzegovina kas li jmur l-ura 2009 il-qorti stabili diskriminazzjoni brabta ma' dispozizjonijiet applikabli u il-Kostituzzjoni tal-Bosnia Herzegovina tikkonsidra bi is-Serbi mm, il-Kroati il kroati u uh, għal il-qorti għatata illi uh, dan l-approċ huwa diskriminazzjoni li li għandu jkun hemm uh, ċittadini oħra u nies ġejjin um, minn bnadi oħra illi jistaw illi jistaw jivvotaw. Ġifieri, sentenza nqatat kontra l-istat. Dawn il-każijiet juru fuq naħa il-possibilità ta' sistema ta' konvenzjoni li tintervjeni eh, f'sitwazzjonijiet ta' diskriminazzjoni, però ukoll eh, il-nuqqas ta' kapaċità biex toħloq kondizjonijiet pożittivi li minnhom jigwadanjaw mod ġenerali eh, minoranzi etniċi jew ta' twemmin jew minoranzi oħra. Fil-bidu ta' disajniet eh, meta kien hemm tibdiliet il-kbar li kienu qed isiru fin-nofsinhar u fix xlokk tal-Ewropa wara li kien hemm il-konsiderazzjoni ta' protokoll u konvenzjoni tqisu wkoll possibilità ta' strument biex eh, illi fil-fatt waslu għal żewġ strumenti. Eh, kien hemm l-adozzjoni eventwalment tal- konvenzjoni għafas għal-ħarsien ta' minoranzi li ġi eventualment adattat fl-1995 bat fuq il-karta tal-liġijiet reġjonali fl-1992 eventualment dawn daħlu fis-seħ fl-1998 u s-sena diħra ħankun qed niċċelebraw l-20 anniversari fil-fatt. Il-konvenzjoni għafas għandu 39 membri u 35 eh, il-karta eh, illi huma membri eh, tal-Kunsill tal-Ewropa nixtieq ngħid il-trattat ma kellu l-ebda ratifika u nkella firmatarji ġodda anki meta wieħed qis l-Istati Membri ta' l-Unjoni. Il-konvenzjoni hija l-ewwel strument vinkolanti marbut mal-ħarsien ta' minoranza nazzjonali anki fuq livell dinji u l-ewwel wieħed ta' tip tiegħu, però l-iskop tiegħu l-ambitu jibqa' wieħed raġjonali li ikopri il-pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa. L-idea hija li jitħarsu l-minoranzi fejn jinsabu u biex jitħarsu drittijiet tagħhom marbut mal-istatu speċjali tagħhom. Importanti li konvenzjoni il-għaliex il-punt tatlu eh, mumiex il-fat li jintar fu il dawn il-minoranzi le huwa fatt dawn il-minoranzi jeżistu u dan huwa prinċipju bażiku tal-liġi internazzjonali, però l-konvenzjoni ma tagħtix eh, definizzjoni ta' minoranzi nazzjonali u fil-fat din hija xi ħaġa imħollija f'idej l-awtoritajiet nazzjonali. Uħut jieħdu dej l-opportunità biex jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom meta jieġu biex jirratifikaw l-istrumenti. Il-gruppi etniċi bħal Roma huma wkoll um, kopruti minn din il-konvenzjoni u il-konvenzjoni tfittex li kun hemm egwaljenza sħiħa u effettiva ta' minoranzi etniċi billi toħloq il kondizjonijiet u il-possibilitajiet illi dawn in-nies iżommu jiżviluppaw l-identità tagħhom hemm il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni. hemm ir-regola ta' non-diskriminazzjoni li wieħed isiba f'artiklu 4 tal-Konvenzjoni fil-fatt il-konvenzjoni titlob ukoll miżuri oħra li jridu jittieħdu biex jekk ikun hemm liġi għandiskriminatorja din tkun biss l-ewwel pass u mbagħad ikun hemm l-entitajiet ta' monitoraġġ li jaraw li din qed tiġi implementata kif suppost, partikolarment viżavi l-minoranzi l-iktar vulnerabbli u fejn u meħtieġ jiġu riżolti kwistjonijiet fejn ta' ċittadini bla stast eh, jew inkella eh, li tiġi indirizzata u ratifikata situazzjoni permess ta' taħriġ eh, u jew edukazzjoni fuq il-karta tal- lingwi reġjonali minoritarji nafe illi il-kollega ħaj indirizza u kol din kwestjoni hawnhekk għandna strument blan illi noħol u nipromovu il-lingwi tal-minoranzi jew ta' gruppi speċifiċi dawn il-lingwi wieħed isibhom fil-karta distinti mill-lingwi uffiċjali. Ġifieri qed naraw eh, l-użu ta' lingwa eh, minn biżejjed nies biex jiġġustifika l-fatt illi eh, dak diskussjonijiet tal-karta japplikaw hemm parti illi tapplika l-lingwi kollha reġjonali fuq territorju ta' stat partikolari U mbagħad għandek parti oħra fejn inti għandek l-istat li jitħalla fil-libertà li jara li huma l-lingwi li jrid jagħti attenzjoni lilhom eh, f'oqsma ta' ħajja pubblika pereżempju l-edukazzjoni, l-awtorità ġudizzjarji, awtoritajiet amministrattivi, il-medja, l-ħajja ekonomika kif ukoll skambji transkonfinali u l-bqija. Il-karta għandha wkoll klausola non diskriminatorja. Dawn eh, il-lingwi, eh, eh, mm, dawn il-minoranzi, dawn, dawn il-lingwi minoritarji, mm. skont, skont il-karta jgħidu li m'għandux ikun hemm mm, restrizzjoni ta' minoranzi, ta' lingwi minoritarji, per eżempju eh, il fat li wieħed jipprova joħloq eh, persentaġġi eh, jitqiesu mill-kumitat li jena nipresjedi bħala kustjoni diskriminatorja jekk dawn il-persentaġġi ikunu olja wis ġviri, ikun hemm ifissar ta' limiti olja wis biex eh, dan jiġustifika l-użu ta' lingwa partikolari eh, mill-autoritajiet lokali eh, dan jista' jkun diskriminatorja l għaliex fil-fatt jista' jkun li l-ebda komunità ma tista' tilħam allura ura tista' titqies bħala xi ħaġa diskriminatorja limiti oħra fix xandir hemm ċertu każijiet fejn pereżempju il-xandir f'ċertu lingwa jsir jew kellha bi traduzzjoni uffiċjali Ma dan kollu naħseb illi eh, jitlef is-sens tal-użu ta' lingwa minoritarja. Eh. U naħseb eh, allura illi għal kontrarju mbagħad mandu naraw illi jingħata trattament preferenzjali għal dawn il-lingwi meta mqablu mal-lingwi uffiċjali. Il- ehm, il-ħarsien ta' entitajiet minoritarji Roma għanda l-ekri li ħarsuhom, hemm wkoll l-assemblea mbagħad hemm eh, il koħrom u oħrajn eh, akronimi strambi xi kultant hemm ukoll il-Kummissarju eh, għad drittijiet ta' dokumenti illi fil fat huwa wkoll attiv ħafna. Non-diskriminazzjoni hija waħda mill-iktar oqsma importanti tal-Kunsell tal-Ewropa mhux biss fuq il-minoranzi u l-lingwi imma wkoll gruppi vulnerabbli. U tal-fema illi mem lebda ħarsien ta' tirtijiet tal-bniedem jekk eh, ikun hemm eh, diskriminazzjoni kontra ehm, kontra kontra nisu ħana nippruvaw kemm jista' jkun noħolqu soċjetà bħal din fejn ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura Korni Grotik, eh, grazzi wkoll talli semmejt dan is-soġġett eh, issa. ħa nitkellmu eh, fuq kif smajna diskriminazzjoni fuq l-edukazzjoni, ħana elbu s-soġġett, senjura Katarġina Mirġe, minn Vilnius illi associate professor tal-Istitut Internazzjonali u l-Liġi Ewropea u nafu illi fil-fat għanna ħafna petizzjonijiet ġejjin mill-Litwanja fuq l-edukazzjoni għal minoranzi nazzjonali. Il-kelma lilek. Good morning, dear. Lodwa tajba, signori, signora President. Illum smajna ħafna dwar il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk naħseb illi nista' ngħaddi mill-ewwel għal regoli ġenerali marbutin ma' minoranzi eh, nazzjonali u fil-kontest tal-edukazzjoni, fl-edukazzjoni diretta b'mod eh, partikolari u kif qalet is-Sinjura President hemm ħafna petizzjonijiet mill-Litwanja jirrelataw għal l-edukazzjoni ta' minoranzi nazzjonali għallek jiena se niprofa uh, eh, nispiega il-kas tal uh, di, di situazzjoni fil-Litwanja. Kif diġa intqal fl-artiklu 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea jgħid b'mod espliċitu li l-Unjoni hija bbażata fuq il-valur tar rispett tad dinjità ta' umana anki drittijiet ta' persuni minn minoranzi u dawn huma valuri li japplikaw għal kulħadd fl-istati membri kollha. Imma fi f'ċerti stati membri eh, eh, l-azzjonijiet tagħhom għandhom jaqblu iktar mal-Kostituzzjoni tagħhom mal-standards internazzjonali, l-obligi eh, internazzjonali li ħadu taħt il-liġi internazzjonali u dawn l-obligi internazzjonali regoli ta' dawn l-obligi huma deskritti f'ħafna dokumenti l-lum semmiet il-Konvenzjoni Afas għal protezzjoni ta' minoranzi nazzjonali Din kienet il-Karta għad drittijiet lingwistiċi imma hemm il-Konvenzjoni wkoll dwar id-drittijiet ta' tfal. Dikjarazzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti ta' drittijiet ta' persuni illi huma parti minn minoranzi lingwistiċi eh, etniċi adottata fit-92. ġifir dak regoli kollha ġew adottati sabiex ikun żgurat aċċess għall edukazzjoni ta' kwalità u aċċess għal persuni li huma parti minn minoranzi nazzjonali. U ta' min semmi regoli msemmijin fil-rakkomandazzjonijiet tal-The Hague fuq kwestjoni tal-applikazzjoni ta' strumenti internazzjonali li jistgħu jibbenefikaw lil persuni minn minoranzi nazzjonali u l-istati jridu jsegwu insegwu l-prinċipju fondamentali ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni. Għallek, eh, u importanti illi nifmu illi id-dritt tal-minoranzi nazzjonali għal non-diskriminazzjoni u trattament inda stawn mumiex privileġġi straordinari imma drittijiet tal-bniedem u l-edukazzjoni hija dritt tal-bniedem fija infissa u mezz indispensabli sabiex wieħed ikollu aċċess għal drittijiet tal-bniedem l-oħrajn bħal dritt tal-empowerment, eh, eh, l-edukazzjoni eh, tippermetti lil dawk li huma emarġenati biex joħorġu mill-faqar u jiksbu il-mezz biex jipparteċipaw bisħiħ fil-komunitajiet tagħhom. Għalhekk Dan il-regolament jgarantixxi drittijiet ta' persuni minn minoranzi nazzjonali il-ħarsien tad-dinjità u l-identità tagħhom. Ebda diskriminazzjoni diretta jew indiretta għandha tkun aċċettabbli. U issa għal dwar il-diskriminazzjoni indiretta għaliex dan huwa il-suġġett tal-prezentazzjoni tiegħi l-diskriminazzjoni eh, indiretta fl-edukazzjoni diġa semmit dan kien kas u dim il-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u nista' nsemmi wkoll il-direttiva dwar l-ugwaljanza razzjali li tiddiskrivi il-diskriminazzjoni indiretta bħala dispożizzjoni neutrali jew kriterju kontra persuna ta' oriġini etnika svantaġġata meta mqabla ma' persuni oħrajn f'każ illi dak il-kriterju mhuwiex justifikat oġġettivament ban leġistiku. So this kind of discrimination focuses primarily on Din it-tip ta' diskriminazzjoni tiffoka fuq ċerti prassi u mhux fuq il-raġunijiet tal-fejn ikun adottata għalhekk il-kunċett jagħmilha possibbli li wieħed jindirizza forum iktar moħbija ta' diskriminazzjoni u fil-każ tal-edukazzjoni Dan jista' jkun marbut ma' ammissjonijiet, dispożizzjonijiet u proċeduri fl-iskejjel, bħal pereżempju għall-eżamijiet jew inkella uniformijiet aċċess għal benefiċċji, faċilitajiet, servizzi, esklużjonijiet, etc. Il-ġurisprudenza hija limitata ħafna kif diġà għal essenzjalment kienu każijiet ta' segregazzjoni ta' Roma fl-iskejjel imma kifat qabel ukoll jiena nixtieq nippreżenta dan bħala eżempju ta' diskriminazzjoni indiretta. Fl-opinjoni tiegħi ċerti eżamijiet fil-Litwanja u naraw li hemm ħafna petizzjonijiet fuq l-edukazzjoni fil-Litwanja. X'kienet il-problema fl-2013 l-eżamijiet tal-lingwa Litwana ġew unifikati. Iġifiri l-istudenti Litwani u eh, dawk minn minoranzi kellhom jagħmlu l-istess eżami tal-Litwan, tal-lingwa Litwana Dan huwa prinċipju interpretat ħażin ta' ugwaljanza eh, kif qal il-kollega dwar il-każ Garcia Velo. Ma nistawx nitrattaw eh, persuni li huma fl-istess situazzjoni b'mod differenti, imma persuni illi qegħdin f'sitwazzjonijiet differenti ma tistax laqas trattom bl-istess mod. Għalhekk eh, din id-dispożizzjoni hija apparentament biss neutrali. Għaliex? Għaliex edha toħloq diskriminazzjoni għax l-ewwel net ma, ma kienx hemm il-konsens tal-minoranzi. U skont l-istandards internazzjonali kollha l-opinjoni tar rappreżentanti tal-minoranzi f'dawn il-każijiet li jirrigwardaw il-minoranzi għandhom jitqisu għalfejn ukoll kienet tagħmel diskriminazzjoni għaliex ma kienx hemm perjodu ta' tranzizzjoni adegwat għalhekk dan l-eżami unifikat mingħajr ma kien hemm programmi unifikati u d-differenza kienet ta' tmimmit ruħ jiġifieri studenti minn skejjel minoritarji kellhom tmimmit sija inqas ta' talim tal-Litwan u xorta waħda kellhom jagħmlu l-istess eżami illi għamlu it-tfal eh, Litwani. U ovvjament il- żmien għaddej u dawn il-differenzi issa naqsu xi ftit. Issa xinu ma' riżultati ta' dispozizjoni ta' dan it-tip? Il-tfal mill-skejjel ta' minoranzi għaddew l-eżami tal- Anzi, għaddi għamlu l-eżami u ovvjament ġabu marki iktar baxxi. U għalhekk issa dawn it-tfal għandhom inqas opportunitajiet biex jidħlu ehm, f'universitajiet tal-istat mingħajr ħlas. Għalix aħna għandna eżamijiet ta' tħul fl-universitajiet u mażamijiet kompetittivi u aħna inqisu biss l-eżamijiet finali u għal ehm, korsijiet differenti, eżamijiet differenti, per esempio għall-economics, tamel il-matematika, għall-liġi, tamel storja, imma il-Litwan u importanti għal korsijiet kollha għalhekk la darba inti taddi l-eżami tal-Litwan u l-marka tkun baxxa, l-opportunitajiet biex tidħol l-università għalik jonqsu u dan qed joħloq għal sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni qawwija. U eh, dana jestendi iktar għaliex eh, il kunċett ta' minoranza eh, fl-opinjoni tal- tal-soċjetà Litwana tagħmel meħsara lill-minoranzi għaliex isom il-minoranzi bħalli kieku ma jridux jitalmu l-Litwan, imma dana mhux veru għaliex fil-medja ħadd ma qal illi hemm din id-differenza enormi ta' sigħat fit-talim u l ma nagħta perjodu ta' tranzizzjoni dak kienu l-protesti mhux kontra ir-realtà ta' l-eżami fih innifsu. U meta il-ġenituri jaraw illi ikun hemm din l-inċertezza jdaħlu l-tfal fl-iskejjel tal-Litwanjani huma mbagħad ikunu esklużi xorta waħda għaliex jitalmu kollox bil-Litwan, jinsew il-lingwa tagħhom u jitilfu l-identità. Issa, rridu naraw jekk dan il-mezz il-mezzi li ntużaw kienu ġustifikati u xirqa Il-lan tal-din il-liġi kienet sabiex il-lingwa ta' Litwana tkun mitkelma aħjar. Imma, jiġri lan kien tajjeb imma kien iġġustifikat għaliex ir-riżultati ta' qabel tal-eżamijiet finali tal-Litwan u rew illi il riżultati miksuba mill-minoranzi kienu verament oljien għalhekk il-marki li kienu jġibu il-minoranzi nazzjonali kienu verament oljin. Per eżempju kien hemm skejjel Pollakki illi kienu fil-quċċata Jiġifieri anki jekk il-għan ikun ġustifikat ikun għan tajjeb, għal-minoranzi, anki għal-minoranzi infusom, imma il-mod kif il-tlaħa il-għan kien zbaljat. Jekk aħna irridu namlu eżami wieħed għal kulħadd, l-ewwel net il-korsijiet it tagħlim irrid ikun l-istess għal kulħadd, jiġifieri l-istess numru ta' sigħat ta' tagħlim, u mbagħad iva it-tfal jagħmlu l-istess eżami. U mbagħad naħseb illi anke l-minoranzi jistgħu jaqblu f'sitwazzjoni bħal dik, jiġifieri fil-każijiet ta' minoranzi nazzjonali mhumiex direttament fil-kompetenza tal-Kummissjoni, xorta waħda jitresqu ħafna petizzjonijiet u importanti illi l-pajjiżi jifmu illi huwa fl-interess ta' l-Unjoni Ewropea kollha kemm U dana juri kif il-pajjiż jitratta il-barranin, mhux biss il-minoranzi imma l-immigranti u dawk illi imorru jgħixu fil-pajjiż. Għaliex Eh, dawn iż-żewġ gruppi li semmejt huma t-tnejn differenti mill-soċjetà Litwana vera u propja għandna Pollakki, għandna migranti mill-Portugal, minn Spanja u juma jistaw jirċivu trattament bħal dan għaliex huma xorta waħda ma meqjusa bħala barranin u f'dak il-każ il-pajjiż mhux se jfittex xi regolamenti speċifiċi kif nittrattaw il-minoranzi tagħna jiġifieri kull minu differenti minna hekk se jiġi trattat anki ċittadini mill-Unjoni Ewropea illi jiġu f'pajjiżna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Miċa. għad baqalna kwarta għal mistoqsijiet. Għanna ħafna kollegi għawnek li għandhom mistoqsijiet xjamlu, għaw membri tal-Komitat tal-Petizzjonijiet, s-Sur Tokish, illi flimkien miħaj huwa membru eh, membru tal-grupp tal-Parlament Ewropew għal lingwi tradizjonali għedin u koll naħdmu ħafna fu il-konvenzjoni AFAS tal-Konsil tal-Europa eh, minoranzi tradizjonali u l-lingwi tal-minoranzi tradizjonali imma aħna eh, minoranzi nibqaw. Sur Valesa, inti jollejt dejk l-ewel un bat wara sur Tokish. Grazzi, President. L-ewwel net skużawni illi jena mux sen kun nista nibqa hawnhekk sal-axħar se kolli nitla immedjatament nispiċċa dan l-intervent tijaj. Jena nieħu gost li il-Komitat tal-Petizzjonijiet organizza dan ismiħ pubbliku dwar it-trattament ta' minoranzi fl-istati membri eh, għatem uh, ħafna lok għal titjib dana ħareċċar anki mill-petizzjoniet li jaslulna nistaw naraw dan għanna ċertu għanijiet l-integrazzjoni, rispetta drittijiet tal-bniedem u irridu nikkonċentraw fuq il-promozzjoni ta' il-kunċett il ta' multinazzjonalità għaliex il-kulturi jitħaltu fl-imkien u din hija bażi għal aktar integrazzjoni. U eh, dana qed ngħidu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Fejn eh, l-użu tal-lingwi uffiċjali kollha huwa il-sis għal din l-istituzzjoni Ewropea jina nieħu gost illi l kummissjoni Ewropea id-deċidiet illi eh, tilqa l-inizjattiva ta' ċittadini bit-titlu Minority Safe Pack. Bħalissa qegħdin jinġabru l-firem u jekk jinġabru e, miljun firma jiġi e, maħlu strument interessanti ferm għad difiża ta' drittijiet tal-bniedem. ċertu partijiet interessati uh, involuti f'waħda mill-petizzjonijiet huma preżenti hawnhekk fil-Kamra llum u se jippreżentaw il-każ tagħhom. U wara li smajt il-preżentazzjoni il preżentazzjoni ta' tas sinjura Katani Miġiġa, eh, nara per eżempju illi i eh, ma kellix xidrit illi titkellem bil-lingwa taħħa ċerti istituzzjonijiet speċjalisti illi jaħdmu fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej hemm bżonn li n-nies fil-Litwanja jingħataw l-appoġġ min-naħa tal-istituzzjonijiet sabiex jindirizzaw il-problemi tagħhom Mbagħad dwar il-minoranza Ġermaniża fil-Polonja li wkoll eh, huwa uh, rilevanti għal dak li qed nagħmlu hawnhekk illum din hija xi ħaġa illi tħassibna il-bidliet illi qegħdin isseħħu fil-Polonja qed ħasbuna il-Polonja kienet fuq il-linja ta' qudiem fir-reġjun imma issa eh, qed naraw illi ħadet pass kbir lura u dana qed iġib miegħu konsegwenzi serji ħafna li ħasbuna ħafna il-gvern ma rispettax ir-riżultat ta' referendum illi mbagħad wassal għal strajk tal-ġuħ fil-nofsinhar tal-Polonja. Issa il-proċedura dwar il-ksur tal-istat ta' dritt qed tiġi kontemplata il-petizzjonanti m'għandhomx id-dritt illi jibatu il-petizzjonijiet tagħhom lill qorti Kostituzzjonali Pollakka għaliex din il-qorti ġiet paralizzata mill-gvern. Il-Kummissarju Timmermans qiegħed jaħdem fuq din is-sitwazzjoni. Il-petizzjonijiet irridu jinfetħu għaliex la il- Polonia polonja u laqas il-Litwanja mumma qegħdin jiggarantixxu dawn id-drittijiet tal-minoranzi. Jina għandi mistoqsija dwar dak li huwa dej bħalissa f'termini tal-protezzjoni ta' drittijiet ta' minoranzi fil-Litwanja u skużawni li se jkolli nitla' Grazzi ħafna. Jiena se nkompli blungeris. Grazzi ħafna, Signora Vikstrom, u eh, grazzi u koll il-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-li organizzajtu dan smieħ. Hemm ħafna eh, petizzjonijiet fuq dan suġġett illi tresqu. Jiena nixtieq nirreferi b'mod speċifiku għal suġġett li tkellmet fuq s sinjura Katarġina Miksa id-diskriminazzjoni fl-edukazzjoni. Europa, az Europa Unió lakosságának. Ħaġa stramba li il-10% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u jagħmlu parti minn minoranzi nazzjonali l-immigranti huma 5% u 85% eh, huma parti mill-maġġoranza mill soċjetà tal-maġġoranza imma xorta waħda id-drittijiet tal-minoranzi mhumiex imħarsa kif suppost. L-istess sitwazzjoni teżisti fir-Rumanija waħda mill-petizzjonijiet li hemm fuq l-aġenda dwar il-rat lura ta' assi tal-Knisja u kol għandu xaqsam ma' l-edukazzjoni għaliex aħna inna nġildu kas dim il-qorti għal 27 sena biex nieħdu lura binjiet tal-iskola illi kienu darba proprjetà tal-Knisja u għadna maħadna l-ura ebda wieħed minn ebda waħda minn dawn il-binjiet illi qabel kienu tal-Knisja imma mbagħad ittieħdu. Ittieħdula. Aħna saħan sitra morna ddim il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem fi Strasbourg. Imma sfortunatament dawn il- il-binjiet saru meqjusa bħala binjiet pubbliċi mill-gvern u nixtieq li intom tpoġġu dan il-każ fuq l-aġenda tagħkom eh, għal xi laqgħa oħra, mbagħad hemm il-każ tal-iskola kattolika fil gina Murex. Dini skola li twaqfet fri ta' snin ilu u issa għaddej skandlu kbir għaliex din l-iskola hija medda. l-allema u il-ġenituri et eh, jiġu akkużati illi din l-iskola infetħed b'mod illegali u hemm ta' studenti li huma kattoliċi jew ta' xi twemmin ieħor illi il-futur tagħhom jiddependi fuq il-riżultat aħħari ta' dan il-kas. Jiena isqof protestant u winni nitqabat għal xiren ta' snin għad drittijiet tal-edukazzjoni. Mill eh, l-appartenenza etnika tagħna u anke mill-perspettiva ta' eh, l-edukazzjoni ilha ssir diskriminazzjoni kontra tagħna għal ħafna ħafna snin. Għalhekk jiena Nemmen illi huwa importanti ħafna li dan il-Kumitat tal petizzjonijiet jindirizza din il-problema. Minoranza ċangor fil- Moldova fir rumanija 250.000 persuna li qed ikunu imċaħda mid-dritt illi jistudjaw bil-lingwa tagħhom. Ħafna persuni Eh, ta' eh, ħafna flaks fis serbja huma fl-istess sitwazzjoni. Ġifir din mhix problema biss tar rumanija imma ħafna stati fil-viċinanza wkoll. You did not pose any question. No, so it was... ħafna, minti ma minx mistoqsijiet, inti kellek sempliċement komment. Mela, għaw min rrit tistaqsi dwar din il-kustjoni? Iva, l-mistoqsija tiegħi hija Meta ħanpoġġu din il-kwestjoni fuq l-aġenda tal-Kumitat Peti? Eh, mela, jina u koll ser ikolli bżon nitlaq dal-waqt. Inti taf, kam aħna nafu illi miex il-president li t-deċidi li ma punti ser jitpoġġew fuq l-agenda u ma l-koordinaturi li t-deċidu ġifiri jekkem petizzjonijiet miftuħin, kjoġobkom kelmu l-koordinatur tal-grupp ta'kom rispettiv, un bad naraw minn hemmhekk kif nimxu, mhux jiena niddeċidi xi tpoġġa fuq l-aġenda, u dak l ħajti iżjed faċli u iżjed diffiċli fl-istess Sinjura Luna ċek. Grazzi ħafna. Skużawni jekk wasalt daqsxejn tard ma kelli affarijiet oħra x'nagħmel. Mela hawnhekk qed nitkellem bħala membru libe tal-Kumitat Peti għandna dan in network ġdid. Barra minna kiena ir rapporter fuq id-direttiva tal-ugwaljanza tal-2008 li hemm waħla fil-Kunsill. Għawek għaw kol rappresentant ta' DG Just, tal-ek xtaqt nieħu kol l-opportunità biex għajem punt. Id-direttiva ta' tajtek fuq l-implementazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza eh, rispettivament mill-età, twemmin, disabilità, orientazzjoni sessuali, eccetera Dik kienet proposta fl-2008 l-Parlament ivvota fuqha fl-2009 u minn dak iż-żmien law ma kien hemm l-ebda ċaqli fil-Kunsill. Jiġifieri naħseb li din hija xi ħaġa li verament għandha tiġi indirizzata. Jiena naħseb li huwa verament importanti illi nilħuqu l-ugwaljanza għandna direttiva li tipprojbixxi diskriminazzjoni fuq għal kwalunkwe raġuni li x'taqsam ma' l-impjieg ma' xogħol u hemm direttiva wkoll fuq l-aċċess għal prodotti u għas-servizzi Allora għanna livelli differenti ta' gwaljanza, eh, skont reġuni differenti fi stat membri differenti, da' kif jissal memx l-istess livell ta' protezzjoni għal ċittadini kollha. Jina nixtieq nieħu l-opportunità biex nitlob l-sur Schmidt kif jaħseb li nistaw nixpronaw l-Kunsil biex jagħmel xi progress. X'nistgħu nagħmlu aħna hawnhekk mill-Parlament u s-soċjetà ċivili kollha kemm aħna f'daqqa. Tajjeb, grazzi ħafna. Mela, għandna żewġ mistoqsijiet konkreti l-ewwel is-Sur Mikxef imbagħad is-Sinjura Schmidt. Keġabkom żommu fil-qosor. Grazzi, Sinjura President. ma nafx fil lingwa ħan wieġeb. Il-lingwa nativa tiegħi wkoll il-Pollak. Ir-regolament ta' minoritajiet nazzjonali fil-Litwanja ma jeżistix, m'hemmx dan it-tip ta' regolament. Ġifieri jekk hemm kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni kontra minoritajiet nazzjonali, dawn iġu trattati skont strumenti oħrajn. Jekk għandu x'jaqsam mal-gwaljan mal-edukazzjoni hemm il-liġi dwar l-edukazzjoni daw japplikaw għal-residenti kollha tal-Litwanja, ġifiri m'hemmx liġijiet speċifiċi dwar il-minoritajiet nazzjonali. M'hemm xejn speċifiku fuq l-edukazzjoni, fuq il-kunjomijiet, fuq l-ismijiet tat-toroq, pereżempju m'hemm xejn. Il-Parlament sena tikkonsidra li jkun hemm liġi ġdida fuq il-minoranzi minoritajiet nazzjonali. Il-Parlament jaf li hemm konvenzjoni għafas imma m'hemmx regolament nazzjonali dwar dan f'daw l-aħħar xar snin ma kien hemm l-ebda tibżil. Il-Litwanja irratifikat il-Konvenzjoni Afas fuq il-minoritajiet, ġifiri dawk l-affarijiet ta' din. Iva, fil-konvenzjoni qafas hemmhekk din, imma meta jkun hemm kwestjonijiet li għandhom xaqsmu mal-minoritajiet nazzjonali, sempliċement japplikaw dil-konvenzjoni direttament. Iva dik id-direttiva orizzontali. Anzi, jinsemmejt fil-bidu li għanna bżon direttiva orizzontali. Il-kellim li miss, grazzi. is għalluna ċek għamlet mistoqsija faċli u diffiċli għaliex aħna Min banda nappoġġaw dak li għattinti illi din il hemm verament hemm bżonn il-proposta direttiva. Hemm bżonn protezzjoni għal l-affarijiet kollha għandhom xi qasmu mal-xogħol. U din hija problema li x'flas l-oħra pereżempju l-aċċess għas-servizzi, il-housing, l-edukazzjoni, eċċetera. Hemmhekk għandna strumenti għal diskriminazzjoni etnika. Jina fil-bidu għamilt referenza għal dak li għal president Juncker fil-Parlament kien semma espliċitament il- l-impenni li għanna ħna biex naħdmu fuq din id-direttiva. Allura ħna minna ħadana nappoġġaw ħafna l-Parlament għad jihdu kosti li l-Parlament għad jaħdem jitfit maħna. Il-problema edha fl-istati membri, il-problema hija li Għadzi, hemm għandim artiklu 19 li jgħid li għandu jkun hemm unanimità f'dan il-qasam u dika forsi hija problema. Dinja hija ġlida li għandha titkompla tiġieled fuq livelli kollha mill-istituzzjonijiet, mis-soċjetà ċivili u anke mill-Kunsill. Il-Kunsill irid eh, jagħmel progress biex jimla dan il-din il-lakuna illi hemm. Thank you, Mr. Schmidt, and now... Grazzi, Sir Schmidt. Issa, nistaw naddu għattini panel. Naddu għal moderatur iħor. Sur ċek mill-Komitat Peti Dilek jiena il-presidenza ta' dan il-panel għalissa. Tajjeb, grazzi ħafna l-ewwel nett nixtieq nilqa biħġari lil Anzi, nixtieq nirringrazzja lill Cecilia u lill Parlament talli organizzajtu dan is-smieħ tal-lum. Naħseb li kulħadd jaqbel miħaj li wasmiħ siwi ħafna. Nirringrazzja lill mistidna tagħna tal-preżentazzjonijiet eċċellenti li tawna u issa nissuġġerixxi li nkomplu bil-preżentazzjonijiet imbagħad wara nittama li konna anka ħin biex ikun hemm mistoqsijiet u kummenti. Mela ħanitlob lil Dr. Alina Trifonidu, Associate Professor fil-Liġi tal-Unjoni Ewropea mill-Università ta' Reading Grazzi ħafna tal-li għedha għawek. Nadilek il-kelma. Thank you very much for having me here today. Grazzi tal-li il għajtuni għawek, l-lum jina talbuni nitkellem fuq kustaniet ta' diskriminazzjoni kontra familji li ċal u bejn l-istati membri u li inżemmi kollha ħjar prassi li tista' tapplika għal dawn il-familji. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nispjega x'huwa eh, l-ambitu tal-prezentazzjoni tagħna qed nitkellem fuq Rainbow Families, qed nitkellem fuq familji tal-istess sess fejn il-ġenituri huma tal-istess sess u li kultant ikollhom tfal. Fil-prezentazzjoni tiegħi ser insemmi bot partikolari koppji tal-istess sess illi ma mamula minn tal-inqas minn ċittadin Ewropew wieħed ġifiri mux zan nitkellem fuq kopji fejn iż-żewġ eh, ġenituri huma mill pajjiżi terzi. Mela, l-ewwel nett ħansemmi x'numa l-liġijiet LGBT taħt il-liġi Ewropea. Sal-1999 il-drittijiet tal-LGBT ma kienux jissemmew fit-trattat u ma kienx eh, jissemma diskriminazzjoni b'bażi ta' orientazzjoni sessuali. Kien hemm ċertu miżuri eh, indiretti ma semmek biss konna naslu. Imbagħad fl-1999 ġiet introdotta l-ewwel bażi legali. Artiklu 19 li diġà semma Dan huwa artiklu li projbixi diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali fost affarijiet oħra. Imbagħad fl-sena 2000 kellna direttiva afas li kienet ibbażata fuq artiklu 19 u din qed projbixi diskriminazzjoni fil-qasam tax-xogħol fuq bażi ta' eh, orjentazzjoni sessuali fost affarijiet oħra. Imbagħad kien hemm passiħor fl-2009 il-Karta Drittijiet Fundamentali sar vinkolanti. Hemmhekk artiklu 21 jipprojbixxi diskriminazzjoni għabbażi ta' diskriminazzjoni sesswali fost oħrajn. Id-direttiva 78 tal-2000 ta' sena 2000 tapplika biss fil-qasam tax-xogħol, imma il-karta min-naħa l-oħra tapplika fl-oqsma kollha. Dejjem għal dak li jaqa' taħt l-ambitu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'artiklu 10 ta' tfu hemm dispożizzjoni illi titlob l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jikkonsidraw ukoll il-proibizzjoni ta' diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali meta dawn ikun qed jiddefinixxu jew jimplementaw il-politiki Ewropej. Issa dwar il-Rainbow Families, il-familji Awsalla. il-liġi tal-familja hija xi ħaġa li taqa' fil-kompetenza tal-Istati Membri. Huma l-Istati Membri li ddeċidu min jista' jiżewweġ il-min fit-territorju tagħhom. Jiddeċidu huma jekk jistax ikun hemm żwieġ bejn eh, nies tal-istess sess, jekk hux ħajkun hemm żwieġ ċivili, pereżempju, jew u jekk hux se jagħtuhom drittijiet eh, id-dritti li jkunu ġenituri lil dawn il-koppji tal-istess sess. Imma, miżuri li jittieħdu fosma politiki li għaw taħt il-kompetenza nazzjonali, irridu xorta jkunu konformi ma l-obligi tal-Istati membri skont il-liġi Ewropea. Fost dawk hemm pereżempju dispożizzjonijiet ta' moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea li jistabu fit-TFU, hemm id-drittijiet fundamentali tal-bniedem li huma protetti mill-Karta bħala prinċipi ġenerali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u hemm ukoll il-liġi sekondarja U f'dan il-kontest il-leġislazzjoni eh, rilevanti f'dan il-każ hija direttiva 78 tas-sena 2000. Ħana tikom ftit indikazzjoni bħalissa 11 il-stat membru illi permettu l iżwieġ bejn membri tal-istess sess hemm eh, numru ta' pajjiżi li jippermettu żwieġ permezz ta' reġistru u hemm ukoll seba' stat membri illi għandhom proibizjoni kostituzzjonali fuq iż-żwieġ bejn nies tal-istess sess. Dwar l-adozzjoni minn ġenituri tal-istess sess, hemm ir-rikonoxximent awtomatiku u anka il-prokreazzjoni assistita medikament u hemmhekk għandna xenarju varjat ħafna ġu sfortunatament ma nistax e, nitkellem dwarhom kollha. Issa x'inhuma l problemi li jaffaċċjaw il-familji għaw sallam? ħansemmi ta' fuq fuq. Jina rajt petizzjoni waħda jadwar il-rikonoxximent ta' eh, ta' sħubi irreġistrati fi stat membru l-qed jospita u kien hemm petizzjoni oħra fuq id-dritt tal-ġenituri. Fil-qosor x'inhu ma dal problemi? L-ewwel net. Jekk għandek koppja tal-istess sess li ifformalizzat il-rabta tagħha fl-istat membru wieħed bħala żwieġ jew inkella bħala sħubija reġistrata jista' jkun illi kollu problema fid-dritt tagħhom ta' ċaqli ħieles għaliex il-stat ċivili tagħhom ma jkunx rikonoxxut. Ġifieri jekk inti żewwiġt fi stat membru wieħed, jista' jkun illi meta tmur fi stat membru ieħor hemmhekk iż-żwieġ tiegħek mhuwiex rikonoxxut. Problema oħra hija illi l-istatus ċivili tagħhom jista' jkun illi Eh, jiddajev. Per eżempju, fl-istat membru jgħet ikunu mizzewġa u fliħor jiġu bħala sħobija reġistrata. Jew nkella fl-istat membru jizzewġu ma fl-istat membru ieħor sempliċement jiġu maqjusa bħala li qegħdin jikkoabitaw. Barra minn hekk, jekk dawn ma jiġux rikonoxxuti bħala miż-żewġa jew inkella koppja reġistrata, jew bħala koppja jistgħu jitilfu ċertu drittijiet, drittijiet soċjali, drittijiet tat-taxxa, drittijiet tal-riunifikazzjoni tal-familja fl-istat li qed jospitom illi huma kollha drittijiet illi kieku kienu koppja eh, miż-żewġa normalment kien ikollhom. Para minn hekk imbagħad jekk ikollhom tfal, il-ġenituri li ma jkunx marbut bioloġikament ma' tifel ma t tifla jista' jitlef id-dritt tiegħu fuq dak il wilt Mela jekk ikun hemm adozzjoni fl-istat membru ieħor, forsi dina ma tkunx rikonoxxuta fl-istat membru li jibda jospitom. jew inkella fl-istat membru qed jospitom ikun iridu jerġgħu japplikaw biex jaddottaw lil dak it-tifel jew tifla biex jerġgħu Eh, biex ġew juru il-rabta tagħhom ma' dak il-wild. Din hija problema li ċertu koppji inkella jistgħu jew jispiċċaw bl-atfal jew inkella it-tifel jew tifla jkollu rabta biss ma' ġenitur wieħed. Imbagħad hemm ukoll problemi oħrajn, pereżempju għandhom x'asmu għall passaport li jkollhom passaport f'pajjiż wieħed biss. Jew inkella Problemi oħra għandhom xas ma' drittijiet ta' riunifikazzjoni tal-familja. Issa, x'inhi il-situazzjoni tal-Unjoni Ewropea? ċinja it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea hemm direttiva 38 tal-2004 din hija direttiva li fil-verità ma tajt xejn favur jew kontra drittijiet ta' reunifikazzjoni ta' familja għal koppji tal-istess sess. Id-direttiva tajt illi sħab jew kella sab li kunu miż-żewġin għandhom dritt għal unifikazzjoni tal-familja. Imma dana eh, huwa uh, rilevanti mill-sess tal-persuna. Ġifieri mhuwiex ċar mid-direttiva illi dak id-dritt irid jingħata. Para minnek l-Unjoni Ewropea Fl-ebda dispożizzjoni u fl-ebda leġislazzjoni ma titkellem fuq il-fatt li ordni tal-adozzjoni li nataw l-kopja tal-istess sess ikunu jkunu rikonoxxuti wkoll fil stat membru ieħor. Iġifiri, l-Unjoni Ewropea bħal donna żammet neutrali ma tagħmel xejn ċar b'mod espliċitu u tirrispetta l-fatt ukoll li hemm eh, tradizzjonijiet differenti ħafna bejn stat membru ieħor f'dak li għandu xaqsam ma dan is-suġġett. Mela l-mistoqsija x'nistgħu nagħmlu, x'jista' jsir. Ħansemmi forsi xi eżempji tal-aħjar prassi. Mal, f'Malta pereżempju jista' jkun hemm żwieġ bejn il-koppji tal-istess sessi. U tirrikonoxxi wkoll żwieġijiet bejn koppji tal-istess sessi li jkunu saru x'imkien ieħor. Fl-Estonja mbagħad għalkemm m'hemmx ma tistax tiżewweġ kopja tal-istess sess jekk tiġi kopja minn barra li tkun iżewġet x'imkien ieħor fl-Estonja hija aċċettata. Fl-Italja l leġiżlazzjoni ma nbidlitx kien hemm numru ta' sentenzi mill-qrati fosthom il-Qorti Suprema li ħarġet sentenza fi frar tal-2017 u irrikonoxxiet illi eh, żwiġijiet illi jisiru f stati membri oħrajn iridu jkunu rikonoxxuti anka fl-Italja. Allura anka jekk hemm stati membri forsi li ma jippermettux illi jkun hemm żwieġ bejn koppji tal-istess sess u ma jagħtuhom status legali. Il-problema eh, ewlenija hija li m'hemmx ċertezza legali, ġifieri inti żewwieġ fi stat membru wieħed u mbagħad tmur toqgħod fi stat membru ieħor, l-istatus li tkun ksibt mill-pajjiż oriġinali tiegħek ma tistax tieħdu miegħek. U it-tfal li jkollok kultant ma jkunux rikonoxxuti bħala tfal tiegħek fit-tieni stat membru. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? Id-direttiva 38 tal-2004 fil-premessa 31 tajt illi Id-direttiva għandha tkun implementata b'tali mod li jirrispetta l-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni għabbażi ta' orjentazzjoni sessuali. Iġifiri, fejt najdu l kliem Eh, partner, spouse u oħrajn, dawn li jiġu interpretati b'tali mod li rispettaw din il-proibizzjoni. oħra, jekk l-istat membru ma jirrikonoxxix l-istatus legali ta' koppja tal-istess sess, palma ġara fil-kas qabel ta' Garcia Vejo, dak jista' jkun innifsu eh, dak, dak stess jista' jkun ostaklu għal ċaqli ħieles. Allura, fejn jiġu miċħuda drittijiet ta' riunifikazzjoni tal-familja, daka jista' jwassal għal ksur ta' dispożizzjonijiet ta' ċaqli ħieles u dan jista' jkun bla ġustifikazzjoni għaliex jekk stat membru jgħid jiena ma naċċettax li l-imsieħeb li sieħeb ta' dak jiġi naqat miegħu f'dan il-pajjiż, daka ma jkunx ibbażat fuq il-kondotta ta' dik il-persuna u għalhekk mhuwiex ġustifikabbli il-gvern ta' dak il-pajjiż kan ipoġġi ostaklu li ma jistax jiġġustifika. Bat jekk m'għandek pajis li ma eh, ma jirrikonoxxix il-laqda bejn kopja tal-istess sess, ikun qed imur kontra id-dispożizzjoni li tgħid li m'għandux ikun diskriminazzjoni bbażi ta' orjentazzjoni sesswali. Biex nagħlaq. Jista' jkun li hemm ksur ukoll ta' numru ta' drittijiet fundamentali oħrajn, bħal pereżempju d-dritt għal ħajja eh, f'ħdan il-familja, dritt għal dinjità, dan huma kollha drittijiet imsemmin fil-karta huma prinċipji eh, tal-ġenerali tal-liġi. jidher biċ-ċar, l-Unjoni Ewropea tista tagħmel xi ħaġa, tista teżiġi li l-istati membri jagħmlu xi ħaġa. Hija sempliċement kwistjoni ta' nfurzar. Jekk l-Unjoni Ewropea taġixxi fl-infurzar ma tkunx qiegħda tinterferixxi fil-kompetenzi tal-Istati Membri f'dik li liġi tal-familja li hawnhekk qed nitkellmu fuq sitwazzjonijiet fejn il min volut eżerċita id-dritt tiegħu illi jiċċaqla bejn stat membru ieħor għalhekk dak jaqa' taħt l-ambitu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Very much, thank you indeed. And now I'm pleased to Grazzi ħafna issa. Nista' Nitlob l-Sur Agustin Koron li huwa mill-Università Nazzjonali ta' Servizz Pubbliku f'Budapest. Nadilek il-kelma sur Koron. Elnök ur, köszönöm szépen, hogy eh, fogadtak, Grazzi ħafna, President, grazzi tal-istadina. U grazzi u kol tal-li għattatini l-opportunità illi nati din il-prezentazzjoni. Nittama li bekk nittama li mm, nkun nista niffaċilitalkom eh, il-fejm tagħkom u għalhekk kemm jista' jkun se ninżomm fil-qosor. Nixtieq nanalizza ċertu każijiet prattiċi ta' petizzjonijiet ta' liġi Ewropew l-ewwel qed nixtieq eh, nitkellem dwar il każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja brabta ma' ċittadinanza Ewropea b'fokus partikolari fuq il-kompetenza ta' l-isħubija kif ukoll ċittadinanza Ewropea. It-tieni punt. Nixtieq nippreżentalkom każijiet konkreti illi jistgħu jkunu eh, fiksur tal-Liġi Ewropea. Bat fit-telet parti tal-prezentazzjoni tiegħi. Aha, kellimkom naqra fil-perspettivi iktar ehm, wiesa Ewropea ta' dan is-soġġett u nagħlaq mbagħad biex nagħmel rakkomandazzjonijiet fuq eh, il-każijiet eh, ta' petizzjonijiet li ħansem biex nibda nixtieq eh, ngħid illi fit-trattati tal-Unjoni u anke wkoll taħt il-leġislazzjoni nazzjonali iċ-ċittadinanza hija nkella u l-loti ta' ċittadinanza hija ta' kompetenza nazzjonali. Dan huwa punt ċar fit-trattati wkoll eh, hemm ċ ċittadinanza Ewropea ma tissostituixix iċ-ċittadinanza nazzjonali, però lura fid-disajnijiet il-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja interpretat eh, id-drittijiet marbuta ma' jew kella ġejjin miċ-ċittadinanza Ewropea f'sens usa minn dak illi wieħed isa fit-trattat. U nixtieq nagħmel referenza għal każ Garcia Velo vera kfu koll il kaz Vidal fu eh, l-scholarships għal studenti migranti. Jew nkella l-kazistika ma u koll eh, ta' l-istess orti illi titkellem fuq drittijiet f'każijiet bħal dawn id-drittijiet eh, li ġejjin miċ-ċetta Ewropea li eh, fil każistika fil-fatt eh, twessat l-interpretazzjoni tagħhom u permessa dan ixteħet l-enfasi fuq aspett ieħor illi ġej mill-libertajiet tas-suq intern Is-sentenzi marbuta ma' dan il-punt eh, saru f'każijiet individwali u eh, l-infurzar ta' dawn it drittijiet individwali wassal għat-wessieħ tal-interpretazzjoni ta' x'nifmu b'ċittadinanza Ewropea. Dan huwa wkoll rilevanti meta wieħed iqis l-aspett tal-integrazzjoni kif semmejna dan it-twessieħ ta' kunċett ta' ċittadinanza Ewropea ikopri ħafna setturi. Żvilupp simili rajnieħ fil-leġislazzjonijiet nazzjonali, però is sentenzija pereżempju fil-każ Rotman jidher illi l-Qorti Ewropea għadet attenta biex ma tinterferi biex ma tinterferix jew kellha tintervjeni fil-leġislazzjoni nazzjonali fuq il-kwistjonijiet marbuta ma' ċittadinanza nazzjonali fil-fatt ħadet approċċ ta' prekawzjoni. Il-każ Rotman irid irridu niddistinguh mill-każijiet fejn kena petizzjonijiet illi ġew sottomessi. F'dan il-kas, Rotman il-fat li wieħed jikseb iċ-ċededinanza ġermaniża bi frodi u allura iċ-ċededinanza ġermaniża intilfet dan ma tax permess biex dak li jkun jikseb awtomatikament iċ-ċittadinanza oriġinali tiegħu allura dan għajja il-puntu ukoll tal fat li wieħed jitlef iċ-ċittadinanza Ewropea f'punti 41 u u 45 l-qorti argumentat illi fat li wieħed ehm, titteħidlu eh, iċ-ċittadinanza nazzjonali din hija ta' kompetenza nazjonali u u koll imma tħares eh, dispożizzjonijiet eh, ta' l-Unjoni. Il-punt 48 qal li eh, iċ-ċittadinanza f'każijiet fejn din tiġi irtirata u fejn din taffetwa il-libertajiet u drittijiet Ewropej dawn il-każijiet huma suġġetti għas supervizjoni tal-qorti Issa, jekk eh, il-leġizlazzjoni slovakka eh, taffetwa jew le id-drittijiet eh, tal-Unjoni huwa ċar illi jekk ikollok literar tal-nazzjonalità ex lega dan mhuwiex kompatibbli ma l-idea ma l-mekkanizmu ta' supervizjoni tal-qorti. Illa li jiex Is-sentenzi preċedenti tal-qorti u kol kienu jgħatu xifmu li supervizjoni bħal din tiġi ġustifikata biex tiġi mħarsa l-kompatibilità mal-mekanizmu li għadni kif semmejt mekanizmu kompatibli. Il-proċeduri ta' l-Unjoni li jimitaw il-kompetizzjoni, il-kompetenzi, il kompetenzi tal-istati membri u japplikaw nasab dan għajjem u il-punt dwar li ma drittijiet tal-Unjoni u ma melquta jekk ċittadinanza nazzjonali tiġi irterata. Jekk b'mod ġenerali xi ħadd jikseb ċittadinanza Ewropea huwa jibqa' ċittadin Ewropew u jibqa igawdi mid-drittijiet kollha ta' din iċ-ċittadinanza. Din hija regola ġenerali li tapplika. dan ukollu bħal regoli oħra hemm ċertu eċċezzjonijiet għalija. Fl-istatus preżenti ta' liġi Ewropea nafu li hemm dritt ta' akkużizzjoni ta' nazzjonalità, ta' ċittadinanza nazzjonali għal każ ta' impjieg. Hemm fil-fatt ħafna nies eh, illi huma Slovakki imma illi jgħixu fuq it-territorju eh, tal-Islovakja pero huma ta' descendenza ehm, Ungeriża u fil-fatt jistudjaw il-liġi pubblika fl-Ungerija iżda sakemm huma ma jiksbux denanza Ungeriża ma jkunux jistgħu eventwalment isibu xogħol fl-amministrazzjoni pubblika fl-Ungerija għala volja huma jiggradwaw u jekk huma ta' denanza Ungeriża ma jitilfu eh, dik Slovakka u ma jkunu qed jeddu l-possibilità li jirritornaw lura fl slovakja dan eh, jaffetwa biex ngħidlek biżejjed eh, il-moviment ħieles. Dispożizzjoni legali eh, bħal din tista' fiha nifisha tiskoraġi in-nies illi jixtiequ jistudjaw fl-Ungerija. Partikolarment dawk li jixtiequ jistudju jistudjaw ix-xjenzi politiċi u l-amministrazzjoni pubblika. Dan jaffetwa id-drittijiet eh, il-fatt li l-applikazzjoni ex lega ta' dritt eh, tal-kisba ta' nazzjonalità fejn il-qorti mi tkunx ħadd ikkonsidra jekk eh, drittijiet bħal dawn u miex miksura u le aħna ma semmejniex kasiħor ieħor fejn kena persuna illi kisbet ċittadinanza f'pajis terzu għallura bekk titlef ċittadinanza Ewropea. Il-mistoqsijiet f'dan ir-rigward juru illi f'ċertu każijiet mem lebda prova sostanzjali unke l-evidenza il persuna eh, kisbet jew le ċittadinanza eh, f'pajjiż terz. Il-petizzjoni jgħamu ukoll eh, mistoqsija oħra. L-awtoritajiet Slovakki fejn iċ-ċittadin huwa titteħidlu, titteħidlu ċittadinanza slovakka vela li xikun kiseb ċittadinanza f'pajjiż terz, hemm ċertu sanzjonijiet illi japplikaw. Per eżempju, dawn ċittadini huma imneħħija mir-reġistru ta' residenti reġistrati jew nkella jiġu mċaħda minn ċertu drittijiet bħal l-aċċess għal sigurtà soċjali. Jiġifieri rridu naraw naqrek dawn il-miżuri u mhijiex konformità ma l-intitolamenti illi hemm fil-leġislazzjoni Ewropea. L-aħħar mhux inqas nixtieq eh, nitkellem unres argumenti ieħor. Il-Kummissjoni tista' tressa eh, bħala dritt diskrezzjonarju eh, proċedimenti ta' ksur. Billi tagħmel dan ċittadini involuti f'każijiet bħal dawn jiġu mħeġġa illi iduru fuq il-rati nazzjonali. Però fil-każ tal-Islovakkja dan mhuwiex possibbli għaliex m'hemm l-ebda deċiżjoni amministrattiva illi fejn jista' jkollok kappell li jsir quddiem il-qorti. Ġifiri, ma mill-ebda regolament eh, legali fejn dak li jkun ikun jista' jressaq tali każ eh, quddiem il-qorti. F'dan il-każ eh, ikun raġunevoli li wieħed javalwa il-ksur u il-ksur tal-liġi Ewropea din m'għandix tiġi ignorata fl-ebda każ. Imbagħad hemm ukoll ehm, żewġ każijiet importanti fejn drittijiet bażiċi eh, ta' l-Unjoni ġew miksura. bazi ta' l-opinjoni ta' espert internazzjonali nista' ngħid nemmen illi il libertà ehm, ta' moviment ħieles ma ġietx imħarsa. Il-liġi internazzjonali ġiet meqjusa aktar importanti mill-liġi Ewropea. u ukoll nirreferi għal kwistjoni oħra importanti eh, fil- ħarifa tal-2016 fl li sur paċeki eh, kienem eh, ċaħda fejn f'kas ta' ksur dirett ta' moviment ħieles ta' kapitale. Il-Kummissjoni ammettiet eh, illi diskriminazzjoni ma kienetx ġustifikata, pero ma tar segwitu għal kustjoni. Fil-fema tiegħi kustjonijiet bħal ehm, dawn u kustjonijiet per eżempju fejn għandek minoranzi naħseb li huwa l-istat ta' dritt illi għandu jieħu preċedenza u liġi Ewropea għandha tiġi applikata. Il-każijiet kollha fejn għandek sur ta' liġi Ewropea fil-famati għandhom ikunu evalwati. U issa nixtieq bi pjaċir nistieden l-Sur Petri Lajħonen il huwa professur eh, fiċ-ċentru ta' l-istudju ta' lingwi applikati mill-Università ta' Ġivaskila, mm, skużani tal-pronunċja, ekki oġbok il-kelma lilek, eh, professura. Grazie, eh, Sor President, jena fil-fat l-għal persona li mandiċ tigri fil-liġi, Fuż dawk li għamlu prezentazzjonijiet, eh, pero ħan nitkellem fuq il-lingwa naħseb li dak li kien nieqes eh, fil-kustjonijiet eh, fejn il-Komissjoni għandha kompetenza fuq każijiet ta' diskriminazzjoni xinija diskriminazzjoni lingwistika li jena ħat eh, l-eżempju eh, minn definizzjoni eh, il ħadd minn Wikipedia kif ma namiliex fi prezentazzjoni akademika, però dan għamiltu l għaliex juri propju il-paradoss ta' din il-kwestjoni. Ehm. Dan ehm, etnejdu u eh, koll li xaħna mux għadin dawna kien nitkamu bis fuq il-lingwa ma ma lingwa elementi oħra iva għet jibda isem bil il-lingwa ma kif eh, rajna mill-prezentazzjoni ta' sur Lukaxi illi emmu <laughs> ferħar mill-axħar wara dan kollu memx kussjoni eh, lingwistika rridu naraw naqrawa allura meta nitkellmu dwar lingwa primarja u le jonkella dwar dwar lingwa marbuta ma' per eżempju diskriminazzjoni għal raġunijiet oħra. Ingrid Biller fil-fatt fil-ktib tagħha semmiet ugwaljanza importanti bħal per eżempju il-descendenza kulturali, sem politiku u raġunijiet soċjali u l-bqija jew anke ekonomiċi. Meta wieħed jitkellem dwar id-definizzjoni possibbli ta' lingwa f'minoranza nitkellmu dwar lingwa li hija diskriminata sa ċertu punt fil-waqt li għandna mbagħad il-lingwi tal-maġġor parti li huma fil-fatt biex ngħidlek il-lingwi privileġġjat għax huma mitkellma mill-maġġor partijiet tal-popolazzjoni. Issa l-minoritajiet nazzjonali ħafna drabi huma nies illi ma migrawx lejn territorju, pero e, e, u emmek imma illi ġew dominati minn grupp ikbar. Fna drabi il-lingwa hija xaġa li tagħti identità lil minoranzi bħal dawn imma huwa wieħed mill-aspetti fost ħafna. Id-definizzjoni ta' minoritajiet nazzjonali u lingwi minoritari tkellmu fuqhom kelli oħra drittijiet, però eh, ta' dawn it-tip ta' nies huma tassew kontestati anke ta' dawn il-lingwi u kollox jiddependi wkoll ħafna mill-rieda li hemm mill-pajjiż fejn dawn huma preżenti, eh, però hemm kostituzzjonijiet, hemm trattati, konvenzjonijiet, bħal pereżempju eh, il-karta tal-minoranzi eh, reġjonali li jarfu minoranzi li l-lin mill-Europa, pero għanna u koll fl-Europa l-eżempju tal-minoranza ungeriza fl slovakia Storja qasira ta' lingwi minoritarji nazzjonali fl-Europa fil-fat wara t-tieni gwerra kien hemm tendenza negativa lejn il proibizzjoni Ġifiri kien hemm ħafna li limitaw in-numru ta' alternattivi lingwistiċi u l-idea kienet li nippruvaw noħolqu stati lingwistikament omogenji, ġifiri n-numru ta' kellima għal minoritajiet naqsu fil-tmeninijiet, per eżempju, f'pajjiżi bħal Finlandja u l-Iżvezja, il- weċ kienu iktar kompetenti fil-Finlandis uh, u l-Inglis. Kien hemm uh, il-kazijiet tal-boarding schools uh, fejn it-talim kien isir biss fil-Finlandis u dawk il-minoranzi ma kienu imħallija biex imorru lura f'pajjiżhom għal vakanzi qabel ma jkunu talmu il-Finlandis u dan sa kemm ikollhom livell ta' xi ħadd eh, li għandu l-Finlandiż eh, bħala l-lingwa om. Iżda, eh, fit-tmeninijiet imbagħad beda ħroġ f'riċerka il-benefiċċju tal- fatt li għet jitkellem bosta lingwi, il-multilingualizmu kien hemm ħafna oqsma ta' riċerka li urew dan fit-tmeninijiet, imbagħad l-Unjoni Ewropea bdiet tippromovi id-diversità lingwistika U l-valur ta' diversità fil-fat sar aċċettat b'mod mifruxa. Dan wassal fost affarijiet oħra um, għal twassile tal-karta tal- lingwi ta' minoranzi u reġjonali eh, fl-1992 biex bekk dawn il-lingwi ma jiġux eh, ristritti iktar u ukoll ikun hemm anzi tħaġġiġ ta' l-użu kemm bil-miktub u anke fl-użu eh, bil-fom u anke fil-ħajja pubblika ta' dawn il-lingwi reġjonali eh, u minoritarji. Kien hemm uħut li kienu eh, f'punt kważi tal-estinzjoni li ġew offrut possibilità anke li joħorġu gazzetti, lingwi pereżempju fil-Finlandja hemm uħut li għandhom għandhom testijiet lingwistiċi eh, fil-kindergarten, ġifri dan l-estrem liħor meta mqabbel ma' sistema tal-boarding schools eh, ta' tmeninijiet. U dan huwa tipiku eh, ta' ħafna gruppi minoritarji l-eżistu fl-Europa. Hemm ukoll il-Mex u l-Cornish, il lingwa mm, ta' reġun ta' Bretani fi Franza, hemm oħrajn li anke kisbu kol status uffiċjali bħal per eżempju l-Welsh li biex ngħidek eh, mhuwiex madux eh, meqjus bħala eh, iktar bħala lingwa minoritarja. Hemm każijiet differenti però jekk wieħed ħares lejn il-vant tal-Ewropa, il-kwistjoni tal-minoranzi f'ċertu pajjiżi ġew friżati ma kienx hemm politiċi restrittivi li jimponu li rom infushom fuq dawn il-minoranzi. In-nies forsi wkoll xi kultant kellhom id-drittijiet però ma kinux informati biżejjed, ma kinux konxi jew informazzjoni ma ġietx fornuta fil- bħal l-eżempju li tajt per eżempju fil-Finlandja. Fil-kas tal-pajizi tal-vant tal-Europa, il-minoranzi zammew il-lingwa tagħhom bħala il-lingwa dominanti, il-lingwa ewlenija. Madana kollu eh, dawn eh, il-politiċi Ewropej huma bażati fuq eh, l-idea ta' meta wieħed iqis il-Welsh u lingwi oħra minoritarji viżjoni illi dvarja bejn il-punent u l-vant tal-Ewropa. Imbagħad fid-disajnijiet meta kellna l-integrazzjoni Ewropea li bdiet fil-vant tal-Ewropa kien hemm ħafna linji politiċi eh, nazjonalisti din l-integrazzjoni fil-fatt waslet għal ċera differenti minn dak li kien hemm qabel. Nafu li per eżempju il-kas tal-pajjiżi Baltiċi ra xejret kompletament eh, differenti. ħanati issa iktar dettal fuq case di partikolari fil-beach ta' l-Slovakja fuq is-snin 2011-2013 jena studijajt il-pajsaċ lingwistiku jena studijajt irħula eh, rħula fejn kellek bilingwizmu, oħrajn fejn kellek 99% illi kienu eh, jitkelmu l-Ungeris skont iċ-ċens Slovak. Li jena fil-fat rajt eh, analizzajt is senjali kollha li kien hemm eh, fil dominio pubbliku. Istu kolli situazzjoni eh, fil-Romanija u fl-Ukrajna. Mela, kif tistaw taraw hawnhekk għana ħafna pie charts fuq tistaw taraw il-riżultati ta' ċens Naħan Mbagħad hemm lingwi użati, diversi lingwi użati għal sinjali. Kif tistgħu taraw il riżultati ta' ċens? I think if these villages are not very much displayed. Ta' ċensiment ehm, naraw illi eh, hemm differenzi meta qabel ma' fejn għandek eh, pajsaċ fejn għandek ħafna Slovaki. Fil-villaġġi fejn għandek dominanza Ungeriża għandek 43% ta' sinjali li huma biss bl-Slovak. Ġifieri, meta wieħed iqis villaġġi simili eh, fir-Romanija u l-Ukrajna huma sostanzjalment differenti. Eh. Differenza fl-istatistika wieħed eh, jista' jara mm, faċilment f'dawn il-każijiet. L-istess jgħot ehm, għal l-irħula ehm, fejn per eżempju ehm, fil-pjazzet u għed jistajara differenzi simili bejn l-użu tal-lingwa tal-istat eh, fraħal zaħir fejn inti għandek 80% tal-abitanti li jitkellmu l-Ungeris. Jekk umiex jinkludu ehm, il-business names tagħhom, ehm, ħuna drabi il-business eh, names eh, huma ehm, internazzjonali ġviri mandom lebda konnotazzjoni, partikolarment meta wieħed iqis il-każ tal-Islovakkja għonek sajtu taraw jekk huma jużawx il-business name jgħon kellha jekk imorrux għall-isem um, bil-lingwa uh, taħħom. Issa hawnhekk qed inqisu uh, sinjali uh, Slovak Village fejn 92% um, kienu blongeris Fir-Romanija kena situazzjoni simili fejn għandek sinjali illi huma bilingwi hawnhekk għandi xi ritratti ta' eżempji f'kassa trasportazzjoni jew kella sinjali ta' triq illi jimmarkaw lejn direzzjoni għal villaċ mbagħad etiketti oħra u oħrajn Virginia Ferrovija fil-fatt dan u iktar importanti l fil-fatt kien jikkonsidra kas li kena fuq il-petizzjonijiet. Naħseb li Pero meta wieħed jis il-finanzjamenti dawn ġeneralment ikunu għal-lingwa slovakka, pereżempju skola fejn inti fejn fejn it-talim isir bil slovak fejn jitkellmu Slovakna naqar ħajar minni ma mhux wisq u s-senjari kolla illi juru il-programmi jew nkella l-programmi ta' finanzjar fejn għanna qed ninvestu fl-Ewropa bl-Slovak ġifier il-messaġġ huwa bl-Slovak. U l-idea li l-Unjoni Ewropea jgħaparti parti minn dawk l-istituzzjonijiet li qed jinforzaw il-lingwa Slovakka fl-iskola. Uh, L-użu esklusiv ta' din il-lingwa u dana jiskoraġixxi l-użu tal-lingwa minoritarja f'dak il-post. Aħna konna qed nifittxu spjegazzjoni ma spiċċajt xorta waħda nitkellem dwar il-liġi il-Slovakkja rratifikat il-Karta Ewropea għal-Lingwi Minoritarji uh, u Slovakkja għandha għad statali għal lingwa illi huwa verament problematiku. Dana intqal ukoll mill-Kumitat tal-Esperti u minn oħrajn. Mela, kif inhu possibbli illi konna dawn il-sinjali aħna fi Slovakkja hemm eh, liġi komplikata ħafna li tkopri eh, dil-kwistjoni tal-lingwi. Liġi ġew riveduti kemm il-darba imma huwa l-ispirtu u eh, tagħhom illi jimpedixxi l-użu tal-lingwi minoritarji ħanaraw kif jaħdem dan fil-prattika. Ejja neħdu eżempju tal-sinjali tal-ferrovija. Jiena meta kont qed nagħmel l-istudji tiegħi vjaġġajt minn Komarom għal Gnasta Streda bit-train. Jiena fittixt fuq l-internet u il-kumpanija tal-ferroviji kella kollox miktub bi Slovak, bl-Ingliż u bl-Ungeris ukoll. Jiena rajt eh, fejn eh, kont sejjer, kelli kuntatti lokali illi kienu jitkellmu bl-Ungeris u spjegaw li x'kien hemm miktub u mbagħad mort fl-istazzjon tal-ferrovija u ma kien hemm xejn miktub bebda lingwa oħra ħlif bis-Slovak u meta tixtri il-biljett bis-Slovak biss u mbagħad titla fuq il-ferrovija kulħadd jitkellem bil lungeris madwarek imma il-postijiet, l-ismijiet tal-postijiet, tal-postijiet fejn tasal miktubin bis slovak jiġifieri inti la tkun taf fejn insejjer, la fejn għandek tinżel mill-ferrovija, etc. U jkollok bil-fors issaqsi lill passagġiri l-oħrajn. Mela, kif possibli possibbli allura illi hemm eh, proibizzjoni tal-użu tal-lingwi tal, tal, tal, minoritarji fil-sinjali tal-ferroviji. Ġifiri hawnhekk tistgħu taraw il-komplessità legali u t-tawwiċ u d-distorsjonijiet illi hemm fir-rapport tal-esperti dwar il-karta u din hija tweġiba tal-Gvern Slovak lill-esperti qalu illi il-liġi Slovakka tippermetti imma il-liġi li tirregola l-qasam ta' trasport bil-ferrovija, ir-regoli tal-istazzjonijiet tal-ferrovija lokali eh, jaqdu illi il-sinjali li jem irridu jisiru bil-lingwa uffiċjali. għalhekk is-sinjali jistgħu ikunu biss miktubin bis-Slovak. Għaliex huwa importanti illi konna sinjali uh, bilingwi jidu mhux biss uh, bil-lingwa minoritarja. l-Ungerizi li jiexu fi Slovakka, fi Slovakja ma jihdux gost jihdu azzjoni politika għallek daw l-affarijiet jitresqu minn assoċjazzjonijiet ċiviċi u mhux minn ċittadini privati. Għaliex dawn somebody who is an activist. Ma jħobbux illi kunu identifikati bħala attivisti fuq kwistjonijiet bħal dawn. Eh, u ma jgħidu dawn is-sinjali dejjem kienu bis-Slovak, iridu jkunu bis-Slovak u aħna ma rridux noħol u problemi u laqas ma rridu nidru bħalli kiku konna xi nazzjonalisti Ungeriżi. Allura ħja ma ngħidu xejn. Forsi igergru bejnietom imma ma, jaslu ma, ma jamlu xejn aktar minn hekk. Mela kulħadd fi Slovakkja jitkellem bl-Ungeris, tisma, n-nis jitkellmu bil-lingwa, imma biex tara sinjali uh, miktubin bl-Ungeris hija xi ħaġa ferm aktar rari per eżempju l-isem tal-kumpanija tal-ferrovija, eccetera, jekk il l kumpanija tista eh, tikkomunika mal-passiġġieri, eh, mal-klijenti taħħa tagħha bil-lingwa tagħhom ikun ferm aħjar il-website li għal peress li dak mhux irregolat b'mod daqshekk stret kif inhu eh, regolati setturi oħrajn. Dana jgħin it-turizmu, jgħin il-klijenti Ungeriżi li jitkellmu bl ungeriz joffri valur għad diversità lingwistika, Kien hemm sinjali wkoll bil-Konix u bil-Breton għaliex jaħsbu illi dana jiġbet it turisti u jħossu aktar konti hemmhekk. U eh, l-lum daw l-affarijiet jimxu tajjeb eh, għaliex l-lum kullħat xebba mill-globalizzazzjoni. M'għandniex iktar McDonald's għanna sinjali bil-Pollak hemm benefiċċji edukattivi u koll kif diġa għadna Għalhekk jekk inti tisma' u tara ħafna lingwi fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, iktar hemm ċans illi inti ikollok atteġġament iktar pożittiv lejn id-diversità u titħajjar titkellem b'aktar lingwi memx għalfejn daw l-affarijiet għawnek, għalix il-kol kemm intom tal-limtu lingwi ġodda meta ġejtu għawnek fi Brussellu sirtu membri tal-parlament u għandkom approċ differenti lejn il-multilingwizmu wara eh, li intom sirtu membri ta' dan il-Parlament Ewropew, ġifiri dan jissaħħaħ id-demokrazija eh, etnolingwistika. Umbat hemm benefiċċji ta' sigurtà u sikurezza wkoll. L-State Language Act ta' Slovakkja waslet għal ħafna konflitti bejn Slovakkja u l-Ungerija tistgħu taraw il-petizzjoni rilevanti u jider li hemm eh, din l-idea illi dawn il-sinjali multilingwi għandhom ikunu fil-reġuni fuq il-frontieri sabiex dawn jipromuovu eh, relazzjonijiet aħjar bejn il-pajjiżi illi imissu ma' xulxin. Mela, il-Parlament għalfejn għandu jindirizza dil-kwistjoni ta' diskriminazzjoni lingwistika. Jekk aħna ma nilqawx xi petizzjoni u ngħidu li dinja biss dwar lingwa kien petizzjoni illi ma tlaqatx fuq il-lingwa tas sinjali jew lingwi tas sinjali għaliex il-petizzjonant rrit jirreferi għad diżabilitajiet u l-Kommissjoni għal dinja biss kwistjoni tal-lingwa u għalhekk ma nistawx nilqawa ma setaw id-deċidew illi kienet kwistjoni jew problema ta' nies bid-disabilità għal daqstant kieku f'dak il-kuntest kien ikolla kompetenza l-Kummissjoni. Umma il-politikanti li jridu jiddeċidu jekk ix politika tajba jew le. Mela, il-President għalet illi l-fatt li titressaq petizzjoni u għadġa xaħġa pozittiva il-petizzjoni tiġbet attenzjoni għal ċerti problemi u xifti jewiz is-sitwazzjonijiet jitjiebu bis-saħħatek. Il-sinjali fil-ferrovija huma limitati fl-istazzjonijiet imma mhux fil-rotta hemmhekk m'hemmx sinjali bl-Ungeris il-leġislazzjoni hija tant komplessa illi il-problema ġiet solvuta biss parzjalment u il-kumpanija se tuża wkoll l-Ungeris din hija xi ħaġa li tħabbret f'April propju ta' din is-sena. U hemm petizzjoni oħra fuq ir-Rumanija każ simili u eh, anki hemmhekk sar progress wara illi eh, tresqet petizzjoni hawnhekk. Dan huwa biss eh, progress parzjali kif fil-fatt huwa il-każ fi Slovakkja. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, sur professur. Issa, sinjuri, għanna għawnek maħna ftit petizjonanti jina natikom merħba. Sinjuri, issa nishtiq nati lilkom il-kelma, pero jekk joġobkom irrispettaw il-ħin il-liġi allokat lilkom għandkom 3 minuti kull wieħed Jiena nagħti meħba lis sur Tomasz Sinerski. Grazzi ħafna. Għandi tliet minuti mela ħanajdilkom malaj malaj fuq xi xini din il-petizzjoni ħan niprofa namela eh, permezz ta' sinjali xi ħaġa li tistaw issibuha fil-but. Kwistjoni din jekk passaport ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea jiswax iktar mill-karta li hu stampat fuqha. Hawnhekk narraw illi l-obbligi ta' trattati u dispożizzjonijiet ġenerali ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea drittijiet fondamentali, drittijiet tal-bniedem, dawn huma kliem li sarfu xi ħaġa huma kliem vojta Din hija l-Ewropa li rridu nejxu fija. Din kienet l-ideja tal-petizzjoni tiegħi illi eh, ressaqta iktar minn sitt snin ilu qudiem dan il-Kumitat. Petizzjoni fuq id-drittijiet tal-lingwa tal-minoranza politika fil-Pollokka eh, fil-Litwanja. Għaliex ma jistax ikun li tkun hemm sitwazzjoni fejn stat membru jagħmel diskriminazzjoni sistematika kontra minoranza nazzjonali fejn huma il-persuni lokali illi huma ċittadini għall-effetti kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Pollakki fil-Litwanja qed ikunu mċaħda mid-drittijiet tagħhom li jirrigwardaw il-lingwa l-għall isimhom ma jistgħu jikbuh bil- Eh, bil-lingwa tagħhom ma jistax ikollhom l-ismijiet tal-postijiet b'żewġ lingwi laqqas ma jistgħu eh, jiktbu eh, issimhom fil-passaport tagħhom stess kif suppost problemi fil-qasam tal-edukazzjoni u iktar u iktar memx liġi nazzjonali fil-Litwanja li t-specifika drittijiet u l-obligi ta' minoranzi nazzjonali. Aħna m'għandniex mank nofs il-drittijiet fil-Litwanja bħala persuni Pollakki imma għandna drittijiet bħala Ewropej. Din hija kwistjoni li ila pendenti fil-Litwanja imma għada pitada tista' teffettwana l-kol. Fil-petizzjoni tiegħi jiena ilni nitlob lill-Parlament Ewropew bajħallix jħallix iċ-ċittadini Ewropej jaqtfu għarrasom. rashom. Għanna namlu minn kollox fuq livell politiku Eh, u fil-spirtu ta' solidarjetà u kooperazzjoni u dan is-simbolu Ewropew għanna neħduh bis-serjetà sabiex il-Pollakki li jgħixu l-Litwanja jkunu jistgħu jiftħu l-passaport tagħhom u jaraw issimhom miktub bil-lingwa tagħhom stess. Sakemm ma naslu f'dik is-sitwazzjoni ma nistgħux ngħidu li drittijiet fundamentali huma mħarsa fl-Unjoni Ewropea għax sitwazzjoni bħal din fis-seklu 21 hija inaċċettabbli għandha tkun kelma ta' twissija l-istati membri kollha. Għalhekk biex nikkonkludi, alla volja jena diġa bistu l-ħin tiegħi, nixtieq nappellalkom. Tinsewx id-dinjità ta' kull bniedem għaliex dik hija l-bażi, dik hija l-essenza tal-fatt li wieħed ikun Ewropew. Nappellalkom biex tejnu lili u l-kompatrioti tiegħi li ngħixu fil litwania Għandi bżonn l-għajnuna tagħkom biex insolvu il-problemi li faċċaw il-minoranzi fil litwania Grazzi. Grazzi issa. Imis petizjonant mir-Rumanija, Emor Faġġoli. Grazzi. Ħankompli bl-Ungaris jina għaran fanċali, jina studjus tal-istorja u attivist soċjali. Sena illu ressaq petizzjoni dwar l-użu ta' eh, lingwi li jużati fi klux matopla. Dan huwa problemi li mumiex eh, li ma jrantawx biss ma' raħal tagħna manka ma' postijiet oħra mal-pajjiż fejn jgħixu minoritajiet Ungeriżi imma id-drittijiet tagħhom mhumiex rispettati. Dan il-kas ta' nara saqni ħanka fuq fora internazzjonali. Ir-regoli internazzjonali miex qed jiġu rispettati. Fis-sena 2000 kien hemm liġi li tirregola li ma sinjali għandhom jitpoġġew fejn. U il raħal tagħna ġie mażul bħala post fejn għandhom jintużaw sinjali biżed mill-lingwa waħda. Imma, sal-lum il-ġurnata t-memx Eh, ma jtana ma jtana ma jnatarx servizzi bl-Ungarijs fil-servizz pubbliku. Ġilidna l-kastana fit tlet rati differenti u ftitilu sintku fil-fat ħabbar illi sinjali issa ser jitpoġġew fit tlet lingwi ma dik miġ garanzija ser idu nistennew naraw xieġri. Xorta nix l-opportunità li nużaw l-Ungerijs fil-istituzzjoni tal-gvern u fil-uffiċini tal-gvern. Barra minn hekk, xwara fejn hemm nofsi popolazzjoni li hija Ungeriża, attivisti soċjali da mu 20 ta' snin jikkumbattu u jiġbru firem biex jiddefendu id-drittijiet tagħhom. Id-drittijiet illi il-gvern mhux qed jirrispetta. Il-kellim ta' qabli għal ukoll illi u dan japplika kalina fil-fatt għal li il-petizzjoni ħalli timbat fuq il-prattika xissa qed nużaw sinjali bit lingwi differenti għalhekk. Jina nitlob lilkom bħal membri parlamentari biex tagħmlu ftit pressjoni fuq ir-Rumanija biex tinforza il-regoli tagħha fuq il-lingwi minoritarji. Tajjeb, grazzi ħafna. Issa jmiss il erf għal Bartek għal tliet minuti. Nadilek il-kelma. Grazzi, jena prova inżom fil-qosor. itkellem dwar il-Pollakki fil litwania Fil-Ġermanja, anzi, ġiet adottata liġi fil-Polonja illi tirrikonoxxi li l-Ġermaniżi bħala minoranza. Issa xi ftit minn dawk id-drittijiet ġew eh, id-dajfu ħafna. Kien hemm każ pereżempju fejn il-belt kapitali fejn joqogħdu l-minoranza Ġermaniża fil-Pollakka tkabbret u kienu ikun hemm kellu jkun hemm sinjali b'żewġ lingwi biex dik il-minoranza tkun tista' tuża l-lingwa tagħha. Issa l-problema li għandna hekk hija illi l-qrati kollha li jindirizzaw din il-kwistjoni fil-Polonja, pereżempju l-Qorti Kostituzzjonali, irrifjutat dan il-każ. Ma tatniex ir-raġun. F'dawk il-każijiet kollha fi argumentajna illi drittijiet tal-minoritajiet ġew miksura ma jnatajniex ir-raġun. Il-qorti pollakka waqfet kumitat bi tliet imħalfin biex eh, suppost jindirizza din il-kwistjoni. Unbat wara saru xi bidliet, il-kumitat ġi xogħol, imma mbagħad twaqqaf kumitat ieħor. Issa, Madankollu ħna appellajna l-kas u l-kas ma, ma ġiex aċċettata għazbis eżaminawh. Il-problema hi li hemm ċittadini li mhux qed jittieħdu bis-serjetà minn ħadd. Ħadd ma analizza il-kas tagħna bis-serjetà dik hija l-problema u għalhekk. E, donnu l-petizzjoni tagħna m'għandha l-ebda tagħma li tagħmel suċċess u għalhekk aħna dorna fuqkom fuq il-Parlament Ewropew u din nitolbukom biex taħduna bis-serjetà. Min perspettiva amministrativa forsi tistgħu tajdu dikka xi ħaġa li aħna ma nidħlux fiha hija xi ħaġa fidejn l-istati membri, imma meta għandek sitwazzjoni fejn l-ebda qorti fl-istat membru ma qed tieħu dan il-każ bis-serjetà fejn għandek każ ta' ksur ta' drittijiet taċ ċittadini fejn iċ-ċittadini ma jistgħux jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, jekk ħadmet tiħodna bis-serjetà, ma kellna lebda għażla ħlief li nduru fuqkom. Aħna bħala minorità u anka ċittadini Pollakki ma sabux eh, il-xaħat li jagħtihom widen. Ma, ma kien hemm lebda laqa biex il-gvern jindirizza din il-kwistjoni, ma dawn il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet ma ġewx indirizzati, inta ma' taħduna bis-serjetà, grazzi. Eh, il-Mals, thank you very much. And now I give the floor. Gazzafna. Issa jmissin Zoltan Lonisi mill-Ungerija, jekk joġbok. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők! A petíciós jog... Sir President, onorevoli membri parlamentari, id-dritt li wieħed iressaq petizzjoni huwa wieħed mill-iżjed drittijiet bażiċi fl-Unjoni Ewropea. Jiena personalment ressaqt erba petizzjonijiet sissa, imma sfortunatament f'kas minnhom kelli anka nersa qudiem qorti qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-fatt illi għatata illi il- Komitat ma kellux istrumenti fidex jista' juża. Nirringrazzja l-Sur Ċaki għaliex il-Komitat tijak verament bidel il-mentalità tijaw u issa qegħdin tagħmlu iżjed eh, enfasi fuq il-drittijiet tal-bniedem. Għawek għanna li sur Turkish Mana li kien viċe president tal-parlament u dana xi snin ilu ir-riskja ħajtu biex jiddefendi drittijiet tal-bniedem hemm żewġ petizzjonijiet li għadhom miftuħin u li diġa' ġew analizzati mill-perspettiva legali mill-professur Korom. Għan nfissirkom xie nfisser diskriminazzjoni. Skont il-Kostituzzjoni tal-Slovakkja, l-Istat ma jistax iċċaħħat li ċittadini mit-ċittadinanza tagħhom biex eh, impoġġija f'termini sempliċi, ġifieri jekk xi ħadd iġib ċittadinanza ta' pajjiż ieħor, dak il-pajjiż awtomatikament jitlef fiċ ċittadinanza Slovakka tiegħu. Minkejda nkollu iżda fi Bratislava inħarġet sentenza minn qorti li tajt li dawk li jitilfu ċittadinanza Slovakka tagħhom jitilfu dritt ukoll la servizzi tas saħħa bxejn. U anka drittijiet oħra kien hemm każ partikolari fejn pazjent kellu bżonn kura b'emerġenza li xkellu għattak tal-qalb u laqas ridu jaqduh. Imma kol problema oħra dwar l-assi u l-propieta tal-Knisja fil-Transilvania. Il-persuna li semmejt l-azlotek kiex prova tajem jibqa jisħaq fuq dan il-punt fil-fat il-Kongress tal-Istati Uniti sejjaħ biex il-Rumanija terġa' tagħti lura l-proprjetà lill-Knisja qed nitkellmu hawnhekk dwar elfejn proprjetà differenti. Għaddew xi liġijiet fis-sena 2000 imma 30% biss ta' talbiet tagħna ġew ikkonsidrati. Jiena żort ir-Reġjun ta' Transilvania fir-Rumanija daqs ġimgħa ilu fejn hemmhekk qed jiġġieldu biex jieħdu lura skola sekondarja. Il-gvern tar-Rumanija laqas biss jobdi il-liġijiet tiegħu stess u għalhekk jikser id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll id-drittijiet tal-proprjetà. Skużawni jekk domt wisq. Grazzi ħafna issa. Eżis, kollegi, sa wasal il-moment li jintom tagħmlu l-mistoqsijiet jew il kummenti tagħkom. Mela,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 Pollakka. Il-petizzjoni hija fuq eh, kwistjoni simili bħal dik semmija. F'dik eh, fuq eh, it-kabbir tal-Polonja. Dak illi u għal moħħ wara petizzjoni fil fatt mhux hawnhekk ma kien hemm rebda opinjoni qase eh, li l-isnet il-Kommissjoni fuq dan, ġveri dan minkejja li hemm żewġ petizzjonijiet din li semmejt u l-oħra l-oħra li anki ridiskussa hawnhekk preċedentement nixtieq ngħid punt semmi punt importanti eh, kwistjoni fundamentali għad demokrazija apparti eh, minn dawk li semmew qabel mill-autur tal-petizzjoni. Ngħid il-vuċi tan-nies eh, mhuwiex eh, miex mismuwa daw kem ir-raħal ta' Apole kienu kontra tkabbir tal-Polonja. U l-ewwel darba illi eh, il-vuċi tan-nies f'dan f'din iż-żona ma teħdiċ in konsiderazzjoni kienna situazzjoni simili f'reġjuni ħor Pollak fejn kien l-abitanti eh, li kienu kontra eh, tkabbir simili eh, il-gvern. ħadani konsiderazzjoni però fil-kas ta' pol il-vuċi tal inabitanti tal-abitanti ma stemaċ. Imbagħad kien hemm il-kos u dim il-qorti kostituzzjonali li prezentament qed taħdem x'tiffunzjoni fil-Polonja. B'riżultat ta' dan in-nies li jgħixu f'dawn eh, il-lokalitajiet, il-municipji mm, m'għandhomx eh, biex jiġġieldu. Is-Sur Thomas eh, Snarski illi huwa l awtura tal-petizzjoni fuq id-drittijiet tal-minoranzi tal-minoranza pollakka fil-Litwanja. Brabta ma dan nixtieq ngħid li jena għagunat niforma aktar ruħi dwar dan u partikolarment Dwar jekk eh, mill-2011 l eh, autoritajt Litwani ħadux eh, passi biex bidlu situazzjoni meta wieħed is edukazzjoni tal-Pollaki fil-Litwanja. Nixtieq ukoll nara naqra x'inhu ma l-istennijiet tal-awtur tal-petizzjoni biżavi s-sitwazzjoni tagħna, grazzi. Grazzi ħafna. Sinjura Jazlovzewska, grazzi. Grazzi. Jena. Tlabt fil-fat biex il-Komissjoni ta' dina xaġa bil-miktub fuq il-ksur ta' drittijiet ta' minoranzi fil-kas tal-raħal ta' Opola it-tweġiba li rċevejt hija li din mhix kwestjoni ta' kompetenza tal-Unjoni, ġifieri Kummissjoni dan qed tifhem li eh, rridu mmorru quddiem il-qort biex insibu soluzzjoni. Aħna qegħdin hawnhekk eh, nisimgħu li hemm każ ta' żmat element ta' l-istat ta' dritt fil-Polonja, eh, però qed nisimgħu wkoll il-problemi li wieħed jirrikorri għal soluzzjoni ġudizzjarja, ma jisal mistoqsijati hija kif ħan indirizzaw situazzjoni bħal din daqshekk problematika, partikolarment meta għandek abitanti ta' dawn eh, l-irħula bħal eh, opola illi millu malada ħajjithom ħadd inbidlilhom kompletament. Irridu għalhekk naraw naqra x'inhuma s-soluzzjonijiet illi għandna dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna, eh, Sina Breda. Iva, dini osservazzjoni iktar minn xejn jiena nilqa il-prezentazzjonijiet li saru kif ukoll il-petizzjonanti li xintom vuċi ta' nies li qed rappreżentaw importanti illi dawn in-nies ikollhom il-vuċi. Nixtieq nikkommenta naqra fuq il-karta li qed nitkellmu eh, nemmen li din kienet pass eh, f'direzzjoni tajba, però fl-aħħar mill-aħħar kienet speċi ta' karta ta' intenzjoni eh, ta' impenn illi sfortunatament mhuwiex qed jiġi applikat fil-pratika għaliex il-fat eh, li wieħed jirrispetta l-minoranzi u l-lingwi minoritarji dawn huma kwistjonijiet importanti partikolarment eh, anki fejn wieħed jitkellem dwar eh, l-offerta ta' servizzi pubbliċi qed naraw li dawn il-kwistjoni lingwistika qed tiġi kompletament distakkata mill fatt illi dan jista' jaffetwa il-ħajja ta' kuljum ta' kulħadd hemm artiklu 19 illi jitkellem dwar dan irridu naraw naqra x'nistgħu nagħmlu biex ikun iktar leġislazzjoni li tħares il-lingwi l-minoranzi biex naraw illi dawn iċ-ċittadini jitħarsu biex ikunu jistgħu jitkellmu jikkomunikaw bil-lingwa illi jixtiequ naħseb illi sakemm naslu dak il-punt nistgħu ngħidu li rridu, pero il-fatt huwa li l-istat membru l-istat membru mhumiex qed jagħtu eh, l-ħarsien meħtieġ, però nasab ukoll li rid tkun hemm rieda tajba u rridu nabdu il-karta illi sinċerament hija xi ftit antikwata rridu naġġornawha u nerġgħu forsi nħarsu mill l-artiklu 17 ta' kollox minnaħa tiegħi eh, naħseb illi ressaqtu l-argumenti eh, ma' eċċellenti dak kollox. Grazzi, Sur President. Eżis kollegi. L-ewwel nishtiq nixtieq ngħid nixtieq nesprimi solidarjetà tiegħi lejn eh, il-minoranza Ġermaniża fil- eh, fil-Polonja dik Ungeriża fil-Romanija eh, fil kif ukoll il-minoranza pollakka fil u Naħseb illi hawnhekk għandna qatt koraġġuż ta' ċittadini li qed iduru hawnhekk eh, lejna qed jagħmlu t-tarba tagħhom u naħseb illi rridu naħduhom serjeta kbira. Nixtieq wkoll nirringrazzja s-sur Palċaki eh, il-Viċi President u s-sur eh, Christian Preda li huwa MP Roman u wkoll is-sur Peter Jar illi eh, jidentifikaw il-ħin tagħhom biex eh, isolvu il-problema tal-klux eh, ta' sinjali klux naboka. Dan huwa eżempju ta' MEPs, f'dan il-kas Rumeni u Slovakki f'każijiet oħra MPs eh, ta' nazzjonalità oħra nixtieq li ringrazzja wkoll Zlatan Zlatan li eh, fil-fatt eh, indirezza l-kwistjoni ta' tal-espropriazzjoni ta' assi tal-Knisja fi żminijiet komunisti. Ir-Rumanija mill-ewwel Is-sieħbet mill-ewwel saret firmatarja ta' din il-karta tal-lingwi minoritarji u dejjem ħarset jew eh, dejjem mxiet dik direzzjoni tal-ħarsien tal-minoranzi, pero eh, meta niġu fil-pratika l-affarijiet eh, memxu xek. Il-professoressa minn Firenze fil-bidu għalet eh, illi fil-kas ta' minoranza nazjonali l-Unjoni Ewropea mandirx autorita bizzejiet u naħseb eh, dinja ħasra għanna nespandu di l-autorita għalek jena nishtiq nistieden li kunem il-minority safe back ġifiri dinja inizjattiva li oriġinat mit-ċittadini diġa kisbet eh, iktar minn miljon firma ġifiri jista' jkun li permess ta' din ikonna twessieħ ta' drittijiet eh, ta' minoranzi tradizjonali u nixtieq illi inkomplu naġixxu f'dan l-ispirtu. Grazzi ħafna nazla. Grazzi l-ewennet nixtieq eh, nirringrazzja minn ħatija koll il-petizzjonanti aħna għadna li kemm jista' jkun din il-petizzjoni ħaħallhom miftuħa sa smigħ tal-lum u aħna nappoġġjawkom bi sħiħ, però għandi kumment zaħir xnamel brabta ma dak il għalissor Koram li tkellem dwar ċetidenanza. Il-mistoqsija tiegħi u anke proposta illi nikkonsidraw ċittadinanza Ewropea illi tista' tkun valur miżjut imma mhux illi eh, necessarjament ġejja eh, derivata mill-ċittadinanza nazzjonali, ċittadin Ewropew ma jistax jiġi meċħut eh, drittijiet soċjali, eċetera, jekk huwa ċittadin Ewropew, naħseb dan jista' jkun mod kif nistgħu naraw illi ma jkunniex situazzjonijiet fejn xi ħadd ikun mċaħħat ċittadinanza Ewropea u l-aħħar eh, u mhux l-inqas issa l-kollega Prura. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma, Sur President, jipporta immur lura għal din il kwistjoni ta' Opola. Il-petizzjoni illi aħna smajna dwarha kif ukoll il-petizzjoni diskretta mis-Sinjura Pitera. Issa, Nishtiq nilqa l-petizjonanti kolla sur Kampa u sur Piotkowski għawnek eh, eh, prezenti. ċertu drittijiet għawnek eh, ġew miksura, ċertu drittijiet tal-minoranza, pero nasab li hemm ukoll drittijiet ġenerali ta' ċittadini li qed jiġu miksura u dan ma jġirx spiss permettu nixbet l-attenzjoni ta'kom dwar il-fatt dwar dak eh, li eh, l-intwera determinazzjoni kbira eh, minn min nies mill-quta hemm uħud anke marru fuq strajk tal-ġuħ, però sfortunatament l-awtoritajiet Pollakki dawru wiċċhom ehm, ma tawx widen u naħseb dan ifakkarna ifakkarna ir-raġunijiet u il-bażi ta' din il-petizzjoni, ġifieri l-ħarsin ta' tittijiet tal-minoranzi. Hawnhekk qed nitkellmu dwar wieħed mill-iktar drittijiet importanti fl-Unjoni. Illum smajna dwar dan u jiena mimli tama illi il-kawza u raġunijiet eh, stipulati fil-petizzjoni eh, jittieħdu konsiderazzjoni għal dawk kollha illi jgħixu f'Opola u fil-madwar. Grazzi, issa għandi mistoqsija eh, l id indirizza propju l-speakers eh, mistiedna u jekk intom tixtuqux eh, traġixxu naqra forsi nistgħu naħdu kommenti, żewġ minuti tlieta li ma jidhirx li l-każ mela senjura naħseb li bekk nistgħu nagħlqu din is-sessjoni ta' dalodu jekk ti permetu li nishtiq namel xi kommenti konklużivi, ti permetu li anke nuża il-lingwa om tiegħi. Iva, skużawni, pero kien hemm mistoqsija mis-sinjura Pitera forsi ta' permettu li nweġeba. Mela, it-weġeba tiegħi hija li ġejja. L-ewwel mistoqsija li ma tibdil sar xejn ma nbidel dik qed tweġiba tiegħi la fuq dikjarazzjonijiet iva li twara kienet dikjara illi għat iżgura illi l-minoranza Pollakka ħajkun hemm l-aqwa drittijiet offruti, però xejn ma nbidel u waqqas fid-dispożizzjonijiet legali kollox baqabra mit-tifes daħlet għadit liġi fil-Litwanja illi tiddiskrivi id-drittijiet tal-minoranzi, pero naħseb anzi, jissa kemm ma jkunniex eh, liġi li tħares eh, id-drittijiet eh, ta' minoranzi bħal tagħna, allura dikjerazzjoni tista' jkun hemm kemm irid għal għaliex jibqgħu dikjerazzjonijiet fierħa. Naħseb li fl-axar mill aħħar l-ebda il-fat li meġ dispożizzjonijiet legali da mux ħajbidlinna ir-rieda tagħna Imma donnu li daw l-axar snin il-Litweni qed jibdew jifmu x'inhu mal-problemi tal-minoranza Pollakka f'pajjiżhom nixtieq ngħid il-din kienet petizzjoni favur id-drittijiet favur id-drittijiet tal-minoranza Pollakka mhux kontra il-Litwanja jew l-istat Litwen. Issa lilek, Senjora Peter, nirringrazzjak grazzi għal ħidma kollu ta' ħidma kollha tagħkom kien hemm smieħ anke lura fl-2012 kien hemm lettra li ntbatet l gvern Litwen dejjem kollaborajna mill-qrib anki ma' segretarjat grazzi wkoll sur Valesa illi dejjem kien tajnuna sam il-bidunet dak illi jena qed nisten issa minn għandkom huwa illi il-petizzjoni tkun miftuħa mm, għal ħafna ħafna snin oħra, pero rridu naqblu fuq pożizzjoni komuni li liex sakemm il- petizzjoni tibqa' miftuħa l-Litwenja ma tistax tibqa' sempliċement tgħidija kollox għaddej sew minn problemi. Le il għaliex dawk fil-Parlament Ewropew illi qed isegwu sitwazzjoni mhumiex tal-istess fema. Jiena jekk tippermettu li forsi nissuġġerixxi nappellalkom illi isir studi ġdid minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea għaliex l abbrevjazzjoni ta' din il-petizzjoni ma nasibx li tifoka fuq il-kontenut tal-petizzjoni, jena fil-petizzjoni tiegħi nitkellem dwar il-kustjoni ta' diskriminazzjoni u l-ksur ta' dritti tal-bniedem viza fil-minoranza Pollakka fil-Litwanjan. Naseb li hawnhekk ma nistax nillimitaw dan għal problema fl-edukazzjoni, hemm ħafna possibiltajiet. Jien avukat nifsi eh, u naħseb illi jekk inti eh, tara l-avukat ma jistax jgħinek tħabbat bi pieħor, eh, issa aħna nixtiequ ngħidu illi jekk l-ewwel bib ħabbatna ma sibniex min jiftħilna nduru fil-Parlament Ewropew u nirringrazzjah bil-qudiem għall-għajnuna tiegħu. It's not an easy situation now to, to, to prepare some conclusions, but I tried. Jena xtaqt nislet ftit konklużjonijiet u se nitkellem bl-Ungeris. eżis ħbib, tlet affarijiet nixtieq ngħid biex nikkonkludi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-segretarjat is-Sinjura Vikstrom u l-kollegi għall kontribut tagħhom għal dan il-smiħ, l-esperti li ġew hawnhekk u kollha kemm intom li jumtom preżenti f'din is-sala llum. Jiena parteċipajt f'ħafna seduti ta' dan it-tip imma din tal-lum kienet fost l-aħjar kemm fuq livell emotiv kif ukoll intellettwali. It-tieni ħaġa fl-2014 meta jiena sirt membru tal-Parlament Ewropew rajt illi kienem attivisti għad-drittijiet tal-bniedem pastor l-omnice illi qal illi kien u koll involut fil-Komitat ta' Petizzjoni ta' qabel imma mill-2014 law dak li rajt u dak li nista' ngħid huwa li jien verament kuntent illi qed nara tant nies impenjati f'dan il-Komitat u fis-Segretarjat ukoll l-atteġġament, l-istatistika u l-feedback li nirċievu il-koll juru illi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet verament jipprova jagħmel l-aħjar li jista. Hemm problema waħda li semmiet kemm il-darba u sfortunatament l-aħħar sentenza tat trattat ta' Lisbona ma tajċ fejn jispiċċaw il- il-setat tal konsell u tal-Kommissjoni jispiċċaw u fejn għandu juhuridni fideħ il-Kumitat għal petizzjonijiet imma irridu namlu dak kollu li nistaw biex insolvu l-problemi ta' ċittadini li niddiskutuhom u nsibu soluzzjonijiet ġusti. Dak li aħna tkellimna fuq u l-lum huwa propju il-kuxjenza il il kuxjenza tal-Ewropa u il-livell tal-ċivilizzazzjoni fl-Ewropa. Jekk inħarsu lejn id-dinja li ngħixu fiha, lum naraw li hija dinja komplessa u kultant wieħed jieħu l-impressjoni l-affarijiet sejrin għall-għar mhux għall-aħjar. Eh, aħna kif nistaw nġidukaw lill-oħrajn jekk nittolleraw il-trafu li għanna fajnejna ma nistawx mbagħad nikkritikaw l oħrajn għax għandhom tibna fajnejhom. Jekk aħna verament irridu illi ngħixu f'ambjent ta' tolleranza wara kollox kulħadd irrid illi ikunem tolleranza madwaru illi ikunem tolleranza fl-ambjent, fil-belt, fil-raħal tiegħu fil-posta xol, għallek mela għalfejn dawk illi huma f'maġġoranza ma jaċċettawx l-opinjoni jew l persuna li tagħmel parti minn minoranza m'għandniex inwarbu il-valur tad demokrazija għaliex hekk nagħmlu dan se jkollna problemi serji fis-soċjetajiet tagħna. Mela, grazzi ħafna l kontribut tagħkom għal diskussjoni miftuħa li kellna nawguralkom ħafna uh, enerġija u eh, meta jkun hemm trattat tal